Right, could everybody take their seats, please? And... Jekk joġobkom nitlob il-kulħat jieħu postu biex nara min qiegħed bil qiegħda fejn u bekk nkunu nistgħu inkomplu Okay, thank you, thank you very much. Tajjeb, grazzi ħafna. L-ewwel punt fuq l-aġenda. L-adozzjoni tal-istess aġenda passoltu għaliex din hija laqa taħt l-auspiċi tal-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji U għalhekk qed nara li kulħadd qed japprova, Iva, mela, it tieni punt fuq l-agenda stqarrijiet tal-President u bħal eh, kull laqa tal-Parlament jina qed eh, nati il-kondoljanzi tiegħi lill membri Pollakki ta' dan il-kumitat kif ukoll il-persuni Pollakki preżenti llum wara l-inċident traġiku li seħ is-sibt Kif nafu, eh, mhux biss il-president eh, tal-pajis miet iżda wkoll kien hemm it-telfa ta' mexxejja ċiviċi u militari u skont it-tradizzjoni din il-ġimgħa biex nirrispettaw dawk li tilfu ħajjithom se nitlobkom tqumu bil-wieqfa u nosservaw ftit mumenti ta' silenzju. Thank you. Grazzi. So now we move on. Mela, issa naddu għal eh, punt li misfuq l-agenda tagħna jiġifieri is-smieħ dwar il-kriżi fiskali fl-Unjoni Ewropea, lezzjonijiet mill-Greċja sorveljanza ekonomika, l-istatistika u l-operazzjonijiet li ma jidrux fuq il-karta tal-bilanċ. Kifet smieħ pubbliku dan illi huwa immexxi mill-Kumitat tal-Affarijiet Ekonomiċi Monetarji jikkonċerna kemm il-kriżi fiskali fih dan l-Unjoni Ewropea u dan jinkludi wkoll ovvjament il-lezzjonijiet mill-Greċja. Il-Kumitat ikon għandu responsabilità għal affarijiet li għandu xasmu ma l-ekonomija u monetari fost l-oħrajn, mux biss il-regolamentazzjoni relatata li xaktarx l-iktar nifukaw fuqa. Allora, l-lum xtaqna illi narfu li kullħat dwar xoltana ta' prezent u anki tal-ġejjini. U l-komitat għandu rwol imkattar u dan minn taħt it-trattat ek kif il-Kummissjoni tressa proposta legali biex bekk hija tkun tista twessa s sorveljanza tal-andament ekonomiku monetarju tal-pajjiżi. U sissa l-monitoraġġ tal-patta u sass u tkabbir ma kienx eh, biżejjed u allura mbeda ħafna xogħol u qed jitwetta biex l-affarijiet imorru għall-aħjar. Part importanti ta' dan l-rinforzar se jkun dibattitu pubbliku u l-involviment tal-parlament f'dawn il-proċeduri. Kifet, ismiħ tal-lum huwa parti mix-xogħol tagħna u dan jinkludi lezzjonijiet li għandna nitalmu biex bekk nimxu l qoddim Id-diskussjonijiet mal-kellima se jkollhom kontribut għal dan ix-xogħol li għaddej biex ikonna governanza aħjar fl-Unjoni Ewropea kif ukoll ikonna wkoll il-statistika aħjar kif ukoll ikonna regolamentazzjoni aħjar tas-swieq. Kif tafu illum se jkollna żewġ sessjonijiet, it-tielet sessjoni fejn kellna l sur Kristo Dolulu. Eh, din is-sessjoni se nipposponuha għaliex huwa kellu jmur lura il-Greċja biex ovvjament eh, ikun jista' jitratta varji diversi kwistjonijiet iżda u għall-est illi jiġi jiltaqa' magħna f'okkażjoni oħra. Jiġifieri mhux għaliex ma setax jiġi jew ma jiġi iżda kif eh, tafu Ovvjament eh, ċerti eh, azzjonijiet li jridu jittidu mill-naħa tal-gvern tal-Greċja u dawn ovvjament jieħdu priorità. Aħna stedinna wkoll il-President tal-Ekofin, is-Sinjura Salgado, biex ikonna skampju ta' eh, femiet dwar ir-rakkomandazzjonijiet dwar il-politika li tresqu għal-Greċja, nittamaw li konna ħin għal dan kollu qabel is-sajf. Issa bħala introduzzjoni għall-ewwel sezzjoni fost affarijiet oħra aħna interessati nsiru nafu kif is-sorveljanza u l-istatistika inbidlet u kif qed tagħna kollu qed jinbidel minħabba l-esperjenza li għaddejjin minna. Pereżempju, il-currency swaps tal-2001 għandak l-anċonsom ir-rati ta' interess u tal-bonds li daħlu għal-jom il-Greċja u l-Golden Sachs eh, kienu permessibli skont ir-regoli ta' dak iż-żmien. Allura, x'kienu l-effetti tal-tibdil fir-regolamentazzjoni hemmhekk? jiġifieri dak l-arranġament ma jkunx permessibbli bħalissa u ntieħdu passi b'mod ġenerali illi jkunu marbuta ma' arranġamenti ta' rikors għal ġejjini u hekk kif aħna semmejna mal-Kommissjoni f'jannar mekkaniżmi biex aħna nmexxu id-dejn minn fuq il-balance sheet ed għadhom qed jintużaw minn diversi pajjiżi. Allura id-dejn qed jinħeba mill-patt ta' stabilità u tkabbir u forsi hemm bżonn ta' spatt ieħor biex biex nillimitaw eh, dawn it-tip ta' arranġamenti li mhux qed jidhru. Issa l-ewwel sezzjoni il-kelima tagħna m'għandhom bżonn introduzzjoni għandna s-Sur Oli Rain, il-Kummissarju għal affarijiet ekonomiċi u finanzjarji, u s-Sur Walter Rademacher li huwa d-Direttur Ġenerali tal-Eurostat kif ukoll l-Statistician Ewlieni tal-Unjoni Ewropea. Il-format hawnhekk huwa li l-kelliema tagħna se jitkellmu għal madwar 10 minuti u mbagħad se jkollna catch tiegħi u jiena u mbagħad nitlob għal mistoqsijiet mill-membri li għandhom ikunu ovvjament jorbtu ma' suġġett eh, speċifiku wieħed. Aħna ma nistennewx il-kelliema tagħna illi ovvjament eh, jwieġbu għal xi eh, mistoqsijiet komplessi li jitrattaw suġġetti varji. Mela nitlob li s-surrejn issa jindirizzana. Let me first... Uh, l ewwel nent, President, nirringrazzjak u nixtieq ukoll nagħti l-kondoljanzi tiegħi lill membri pollakki ta' dan il kumitat u kif ukoll kondoljanzi tiegħi għal poplu pollak minħabba traġedja li seħħit illi affettwatna l-koll fl-Unjoni Ewropea. Aħna nħossu l uġigħ tal-poplu pollak dan l-Unjoni Ewropea. Illum jiena se nifoka u dan skont it-titlu fuq is-lezzjoniet li tallimna mill-każ Grek għas-sorveljanza ekonomika u jiena se nitratta dan is-suġġett iżda l-ewwel net xtaqt natikom taqsira dwar l-azzjonijiet li ttieħdu min-naħa tal-Kummissjoni f'dawn l-aħħar ġimgħat u f'dawn l-aħħar xhur l-ewwel net fi fraru Marzu aħna għamilna rakkomandazzjonijiet li ġew adottati mill-Kunsill dwar miżuri addizzjonali u sidiet fil-correctional deficit biex bekk nilħu il-mira ta' 4% ta' tnaqqis ta' deficit u ta' kien jinkludi diversi missjonijiet ta' sorveljanza biex najdu hekk kemm fuq livell politiku kif ukoll fuq livell tekniku ikolli najt li eh, din il-missjoni ta' marzu u kol kien jinkludi u kol eh, rappresentanti mill icb u il-direttur eh, Sur Paul Thompson mill-IMF u aħna għadin u kol naħdmu fl-imkien mal-ECB kif u kol mal-IMF, kif u kol ovvjament mal-Gvern Grik. Il-Greċa palissa miexja tajjeb ħafna dak li jantu xaqsam l-2010 biex tilħaq il-mira ta' 4% ta' tnaqis ta' deficit u dan huwa l-punt ta' tluq ta', direzzjoni it-tajba sa' għal-pajjiż. Tini punt hemm ir-riforma tas-sistema statistika griega li għaddejja bħalissa u d-direttur ġenerali Sur Walter Rademacher li huwa l-uffiċjal oli tal-Unjoni fih l-istatistika ovvjament sejtikom aktar dettalji dwar dan il-punt. Aħna nedejna wkoll proċedura ta' ksur fil-bidu ta' tini kummissjoni ta' Barroso. Mbagħad bħala kummissjoni ġdida dottajna proposta dwar is-setat tal-Eurostat illi dan qiegħed ukoll koll u nittama li jkollna l-appoġġ tagħkom biex aħna jkollna dan l-istrument il-ġdid għaliex dan huwa meħtieġ fid-dawl tal-każ Grik. Raba punt issa minn nhar il-ħadd li għadda għandna deċiżjoni ċara dwar mekkaniżmu Ewropew l-appoġġ finanzjarju koordinat għal Greċja jekk dan ikun bżonn jus, jiġifieri jekk jistabilta finanzjarja fi zona ewra ovvjament xi mod tkun medda. Allura x'se nitalmu minn dana kollu u xiri isir għal ġejjini fil-fatt illum fil-kulleġġ tal-Kummissjoni aħna kellna l-ewwel skambju ta' femiet dibattitu t-orientazzjoni biex ngħidu hekk dwar suġġett importanti ħafna ġifiri governanza ekonomika rinforzata fl-Ewropa. Jina jiddirli illi dawn l-izviluppi ta' dan l-aħħar fl-ekonomija Ewropea u rewna b'moċċar ħafna illi hemm bżonn kbir illi insaħħu l-koordinazzjoni politika ekonomika kif ukoll is-sorveljanza relatata kif eh, jiena ħabbart fis smiħti tiegħi parlamentari u sajlu tliet dan eh, dan huwa wieħed mill-prioritajiet ewlenin tiegħi jekk mhux il priorita ewlenija tiegħi. U ċar li l-ewwel 10 snin tal-Euro kienu ta' suċċess, ta' li niftakruh dan, għaliex irridu niftakru wkoll il-perspettiva ta' dan kollu u l-euro issa ovvjament għaddit mill-eżami tal-ar kriżi mit-tieni eh, gwerra dinija jew il-depressjoni l-kbira li kien hemm fil-passat u bekk eh, l-euro l-euro enit il-membri tagħha iżda il-kriżi ukoll wessat l-sfidi u jew in-nuqqasijiet tal-euro ovvjament rajna illi mux dejjem id-dejn publiku għet jiġi imnaqas u jkunem eh, sbilanċi makroekonomiċi li ovvjament ġew ignorati. U għalar dan ifisser illi għawnek kena rizultati negattivi minħabba fek u il eh, successi ta' konsolidazzjoni tal-passat eh, daw intilfu U għalhekk irridu nsolvu l-problemi tal-lum u dan irridu nagħmluh minnu fih. Mhux biss għal żmien twil, iżda wkoll fuq eh, żmien qasir. U fil-fatt bejn ieħor nafu x'irid iseħħ u għandna wkoll il-mezzi biex nagħmlu hekk. Fil-fatt, it-trattat attwali jagħti ħafna spazju għal manuvrar biex bekk nużaw aħjar, strumenti ta' politika ekonomiċi, kif ukoll permezz ta' leġislazzjoni sekundarja reveduta jekk dan ikun bżonn jus. Dan se jkun ibbażat fuq artiklu ġdid, wieħed li ta' sitta illi se jagħti għodda u strumenti għal governanza rinforzata e, fil-zona euro. Se naħdmu għabbażi ta' tlet e, punti ewlenin, jiġifieri nirrinforzaw il-patta stabilità u tkabbir, illi wkoll inwessaw il-sorveljanza ekonomika kif ukoll inwaqfu mekanizmu ta' riżoluzzjoni għal kriżi Mela, l-ewwel il-patt ta' stabilità u tkabbir. Hawnhekk għandna regoli, setta regoli, sodi iżda il-problema hija n-nuqqas ta' konformità u biex aħna nsaħħu l-konformità irridu nsaħħu kemm eh, l-aspett ta' prevenzjoni u anki mbagħad għal dak nixaqsam is-soluzzjonijiet. U għalhekk dan irti seħ eksante ġifiri minn qabel u f'waqtu biex bekk niżguraw li hemm konsistenza madwar eh, zona euro, ġifri dan il-stati membri fil-zona euro, u biex bekk ovvjament jikkoordinaw il-politiċi nazzjonali tagħhom ekonomiċi. U rridu nifukaw il-ġdid dwar id-depth dynamics u s-sostenibilità u l-kwalità tal-finanzi pubbliċi u dan jinkludi u kol regoli nazzjonali fiskali. Nistaw nikkonsidraw li noħol u Eh, forsi ċiklu ġdid ekonomiku Ewropew u nintegraw id-dimensjoni Ewropea fih dan il-proċessi nazzjonali baġitarji. Din fir-realtà mhix preżenti eh, bħalissa. U rrit nisħaq hawnhekk ukoll li l-proċedura ta' deficit eċċessiv se jibqa' fil-qalba eh, tal-patt iżda rridu hawnhekk insaħħu l-affarijiet xi ftit u nresqu proposti biex nindirizzaw il-kas ta' min jikser dawn il-proċeduri kemm il-darba dawk illi mod ripetut ovvjament jiksru eh, ir-regoli tal-patt ta' stabilità u tkabbir. Mbagħad il-tieni punt hemm bżonn illi morru lilin mill-sorveljanza budgetarja biss, irridu nwessaw u morru aktar fil-font is-sorveljanza biex naraw x'huma dawn l-isbilanċi makroekonomiċi u naraw dawn id-diverġenzi li qegħdin isseħħu u dawn l izbilanċi makroekonomiċi jista' jkollhom konsekwenzi serji negattivi eh, mhux biss għal tkabbir ekonomiku ta' żona euro kollha kemmu kollha kemmi. L-aħħar, Signora President, dwar riżoluzzjoni tal-kriżi, il-mekanizmu ad hoc għal assistenza finanzjarja għal Greċja ed ovvjament taqdi l-bżonn immedjata jekk din tkun meħtieġa. Iżda, l-lezzjoni waħda minn din il-kriżi Grega hija li hija bżonn juża illi konna mekanizmu permanenti ta' riżoluzzjoni għal kriżi disinċentivi għall-attivazzjoni biex bekk ma jkunx attrajenti biex ovvjament pajjiż b'mod volontarju jkun jista' juża dan kollu u dan għandu jitqies bħala strument ta' ta' l-aħħar pass, ta' l-aħħar azzjoni, ta' safety net biex ngħidu hekk. Għaliex l-ewwel żewġ punti ta' qabel li semmejt ninfurzaw il-patt u illi aħna nwessaw is-sorveljanza dawn għandhom jillimitaw każijiet possibbli illi aħna ma naslux satant, satali punt, li mbagħad aħna naslu li konna bżonn għal mekkaniżmu ta' rizoluzzjoni tal-kriżi ġifiri. Iżda ikolli najt, illi hekk kif aħna tallimna dan l-aħħar anki l-ar żviluppi jistgħu isseħħu għallura jiena jidher li li aħjar nippreparaw ruħna għal dak li jista' jinqala. Signor President, aħna wkoll se naħdmu fuq proposti konkreti biex nippreżentawhom forma ta' komunikazzjoni f'nofs Mejju nippreżentaw lilkom u lill-Kunsill u ovvjament jina lest illi inkompli din id-diskussjoni importanti illum u anki f'okkażjonijiet oħra u jiena u kol pjaċir nisma s femmit ta' kon dwar dan il suġġett importanti ħafna dwar governanza ekonomika tal-Unjoni Ewropea ta' zona euro. Grazzi. Thank you very much. Uh, now we'll move on to... Grazie ħafna. Issa ser naddu sur Walter Rademacher. Kjoġbok. Grazie ħafna, Signora President, membri onorevoli tal-Kumitat, Signori. L-għar nofsnar tajab, kif għalet President, il-rol tiegħi huwa li niġġestixxi l-Eurostat tal-Unjoni Ewropea. Dan juri li l-Eurostat mhijiex qiegħda tiġbor data u statistics direttament u waħda, però hija il-koordinatur u għandha rwol ta' koordinazzjoni fi dan is sistema ta' statistiċi fl-Ewropa. Din hija magħmula mill-Eurostat innifisa u l-awtoritajiet tal-istatistika nazzjonali. Il-Eurostat allura hija responsabbli flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali u bħala parti mill-rwol ta' koordinazzjoni ta' għamel standards, ta' metodologija komuni, ta' sikura kwalità u koll, eh, tistabbilix id-data flimkien ma' rekriket Ewropej. ma' tafu, dak li ġara fil-rigward ta' data fiskali tal-Greċja fl-2004 li kienu suġġett ta' rapport tal-Eurostat dak iż-żmien waslu għal tisħiħ fl-istruttura tal-governanza l-istatistika Ewropea. Plan li tittieb il-kwalità. Għat ta' inizjattivi ġew implementati, per eżempju, l-Statistics Code of Practice, assessjar u reviews ta' sistemi nazzjonali tal-istatistika, Snedija ta' żewġ advisory bodies, il-European Governance Advisory Board u kol il-European Advisory Committee u kol fl-2009 il kienem bażi legali ġdida l-ewwel darba għal sistema Ewropea tal-istatistika. U jiena personalment naħseb li tal tallimna ħafna mill-kriżi fl-2004 fl-2005 u il- titib fil-kwalità li ħarġu minn dawn id-diskussjonijiet huma ħafna u Issa fil-fatt is-sistema ta' statistika Ewropea eh, għandha livell tajjeb ħafna fil rigward ta' kwalità u fil rigward ta' statistika uffiċjali. Però għandna ngħidu li l-odda li għandha l-Eurostat u kol l-European Governance Advisory Board kienu ħafna iktar limitati minn li talbet il-Kummissjoni u allura l-odda tagħna ma kienux tajbin biżejjed daqs kemm xtaqnihom. Fl-istess ħin kien hemm rikonoxximent għal bżonn li nadegwaw ir-riżorsi u wkoll il-produzzjoni ta' statistika uffiċjali, riżorsi tal-gvernijiet bħalissa huma ftit ħafna fl-Unjoni Ewropea. Is-sena l-oħra il-komunikazzjoni tal- erba' zero erba' u rrit li ser ikun hemm statistika li ser twassal għal produzzjoni iktar koordinata u iktar effiċenti fil-sistema kollha kemmi ta' l-Unjoni Ewropea. Fir-rigward tal-istatistika tal-finanzi pubbliċi, proċedura tal- Bdiet wara l ċattat ta' Maastricht u dan stabilixxa li data li se tintuża se tkun ibbażata fuq l-istatistika u mhux fuq il-proċeduri ta' budget nazzjonali. Dan huwa flimkien mal proċedura rilevanti u mal eh, regolamentazzjoni tal tal-Kummissjoni 479 tal-2009. Riċentament eh, li essej 95 u kol il-regolamentazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Importanti ħafna li l-istudji ta' huma konċernati biss ma' fatti u avvenimenti li ġġa seħew kontrarju għal wi dak li tistaw taqraw fl-istampa ma għanna lebda rwol ni nassiguraw il-kwalità jew il-bassir tal-kwalità. Jista' jkun hemm żviluppi ġodda bħal pereżempju fil-rigward ta' governanza li jagħmlu forum ġodda ta' transazzjonijiet li jura stati hija responsabbli għal proċess eh, ta' deċizjonijiet u methodological guidance notes u nassiguraw li jkun hemm armonizzazzjoni minnaħa ta' rapporti ta' minnaħa tal-pajjiżi. Frigward tal-innovazzjoni u governanza fl-aħħar 10 snin permezz ta' strutturi iktar komplessi u għodda għamlu dan proċess iktar twil u iktar diffiċli mill-lat tekniku u wkoll fatt li dawn l-istrumenti jiġu replikati uh, pajjiżi varji u jkollhom udjenza ikbar minn dawk tal-istatistiċi u professjonisti. Il-respons nata l governanza waqt il-krizi finanzjarja li għalija li Eurostat zviluppat eh, lini gwida speċifika hija waħda mill-eżempji Eh, li turi li dawk li għamlu l-istatistika jridu jirrispondu għal iżvilupp il-ġodda wara reviżjoni tal-2005 fil-qasam ta' data ta' DP il-Eurostat issa qed iżżur il-pajjiżi kollha b'mod eh, regolari u wkoll għamlet eh, viżiti mm, ġewwa il-Greċja kien hemm ukoll titjib fit trasparenza tax xogħol tal-Eurostat b'ħafna informazzjoni li ġiet ippubblikata fuq il-website tagħna. Minħabba li dan il-background ferm importanti jiena ser insemmi l-kwistjoni ta' uh, statistika dajfa. Fit-8 ta' annar tal-2010 ġew publikat rapport li juri eh, kwistjonijiet varji li ħarġu mill- Eh, mid-dajta tal-IDP tal-2009 kienem dispozizjonijiet li ġew introdotti mill-autoritajiet Grigi fl-2008 u minn 5% tal-GDP għal 7.7% tal-GDP. Il-rapport tal-Komissjon ta' Janar tal-2010 identifika ħafna irregolaritajiet fi pre-notifications ta' Aprilu ta' Ottubru ta' 2009. Ir-reviżjonijiet u d-data ta' deficit kienu kellhom fallew minħabba fallimenti istituzzjonali ġewwa l-Greċja u wkoll uh, minħabba deficit tal-gvern u minħabba d-dejn. Kien hemm ukoll governanza ħażina, allokazzjoni ħażina ta' responsabilitajiet bejn l-istituzzjonijiet pubbliċi tal-Greċja u wkoll eh, responsabilitajiet personali u wkoll uh, empowerment ta' uffiċjali u kol nuqqas ta' dokumentazzjoni u istruzzjonijiet uffiċjali. Kien ċar li il-gvern tal-Greċja kienet juża derivatives finanzjari għal biex bekk ikun jista' jnaqqas id-dejn b'mod artifiċjali u dan ma rriportax lil Eurostat. Bħala follow-up għal rapport tal-Kummissjoni u r-rapport tal-Independent Expert Committee ġewwa l-Greċja, setta rekomandazzjonijiet u follow-up actions ġew stabiliti. Il-Eurostat talbet ukoll ammont kbir ta' informazzjoni minna tal-Greċja u wkoll għamlet żewġ ġerat ġewwa l-Greċja f'Marzu tal-2010. Dan ix-xogħol ser jibqa' dej waqt il-proċess tal-LDP notification u ser jibqa' dej fix-xogħol li ġejjin. Jiena konvint li aħna nistaw nibqaw naħdmu fl-imkien mill-qrib fl-imkien mal kollegi tagħna ġewwa l-Greċja biex bekk inkunu nistaw nibnu sistema tajba tal-istatistika għall greċja għall futur Kif għal diġa il-Komissarju Ren, il-Komissjoni bdiet eh, proċedura ta' ksur kontra l-Greċja u il-Komissjoni wkoll ħarġet emenda tal-regolamentazzjoni 4-7-9 biex tirċievi poteri fil rigward tal-auditing minn naħa tal-Eurostat. Din il-proposta toffri l-possibilità li l-Eurostat biex tkun tista taċċessa eh, sorsi ta' informazzjoni pal per eżempju accounts pubbliċi. Il-proposta nifissa hija ta' approċ minimalistiku u ma jibdilx wis ir-regolamentazzjoni 7 disa, però tippermetti taħt kondizjonijiet eccezzjonali biex tagħmel montraġġ tal-proċess u tivverifika l-accounts li jiġġustifikaw il-rapport id-data u d-data li hemm eh, fir-rigward tal- eh, metodologija ġa eżistenti dawn ġew diskritti kif diġà et pal auditing powers il-proposta jekk tiġi adottata ser tfisser li ser ikun hemm tisħiħ sinifikanti mm, permezz ta' internal redeployment tal-staff eh, li qed jaħdmu fil-Eurostat u fid-data tal-IDP. Dan ser iwassal ukoll għal żjarat regolari tal-IDP fl-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Jien ukoll nixtieq nenfasizza li dawn il-poteri li qegħdin jiġu mitluba mhux ser jeliminaw ir-riskju ta' rapportaġġ ħażin, iżda ser innaqsu l-possibilità ta' rapportaġġ ħażin. Dan jiddependi ħafna fuq kompetenza professjonali u kol eh, kompetenza tal-persuni li għamlu l-istatistika. l istatistika u importanti ħafna li nsemmi il-kwistjoni ta' rizorsi. Kif ġa semmejt il-vizjoni tal-protezzjoni tal-istatistika fl-Ewropa eh, bil-fokus fuq iktar effiċenza eh, għandalan li eh, ikolla iktar rizorsi għal oqsma ta' priorità, però dan għandu jiġi segwit ukoll mir rizorsi tajjeb min-naħa tal-awtoritajiet nazzjonali tal-istatistika. Jiddu nieħdu konsiderazzjoni wkoll li l-istatistika uffiċjali tiddependi ħafna fuq manteniment fl-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea u wkoll fuq eh, sistemi trasparenti tal-accounts pubbliċi. Permezz ta' arranġamenti tal-auditing tajjeb u u integrità ta' source data biex din tituża biex tkun inkunu nistaw il-faslu l-istatistika. Aħna wkoll qed naħdmu fuq ir-reviżjoni ta' sistema Ewropea tal-accounts, iġifiri l-ESA eh, 95 li ser issir ESA 2008 u dan ser jinkludu kol ċapter ġdid fuq id-data tal-governanza l-answer ta' dan ser ikun li nintroduċu uh, eh, approċ dit għal data tal-2014. Waqt dan il-kooperazzjoni għadha tnieħdu konsiderazzjoni eh, l-esperjenza tagħna fir-rigward tal-Greċja. Nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, Sinjura President. Jiena les li rispondi d-domandi tagħkom. Thank you, thank you very much. <clears throat> um, I can, I can... Grazie ħafna. Nista' ngħidilkom membri li ser ikolkom kopji bil-miktub ta' dak li jintqal. Dawk li ma jixtiqux jitkellmu jekk jġobkom ejduli għaliex naħseb għandi lil kulħadd niżel f'din il-lista. Ġifieri ser ikolli nieħu gruppi ta' domandi għaliex inkella mm, muser nispiċċaw qatt. L-ewwel persuna li xtaqgħet titkellem kienet fil-fatt is-Sinjura Krazza. Jekk jogħġbok. Minuta jekk jogħġbok. U domanda waħda, bidea waħda jekk jogħġbok. Grazzi. Signor President, Is-Sur Rademacher għalilna li il-Jura Stat b'żewġ rapporti tal-2004 u ta' jannar tal-2010 evidenzjat problemi problemi li ilhom hemm għal ħafna żmien u dejjem jirrepetu ruhom fil-qasam tal-istatistika tal-Greċja. U il-proċedura li ġibt il-nedija fl-2007 twafqet u fil-fatt dan u dinja il-proċedura ta' ksur li tieħdet. X'nu ma l-konklużjonijiet li jentom ġbartu fir-rigward tal-mod ta' kif li swaps ġew użati fl-2001 u wkoll waqt li nieħdu konsiderazzjoni l-infiq fir-rigward tal-accounts għaliex dawn huma kwistjonijiet li huma importanti fir-rigward tal-assessjar tad-deficit. Inti taħseb li dak li qed huwa bżejjed fir-rigward ta' data iktar effettiva u iktar ta' min jorbot fuqha. Grazzi ħafna sanadu għas-Sinjura Intveld. Grazzi. Grazie, Signora President, u nirringrazzja lil kummissarju u l-Sur Rademacher. L-ewwel domanda tiegħi. Jiena mm, nil għal intenzjonijiet tajbin minna naħa tal-Kummissjoni u tal-Eurostat biex jisaħħu e, ir-regoli, però l-problema hawnhekk hija li fl-aħħar mill aħar aħna mhux ser l-istrumenti biex nagħmlu infurzar. Aħna l-patt ta' stabilità u tkabbir, għandna regoli ċari ħafna, però dawn ma jistgħux jiġu infurzati sempliċement għaliex dawn huma sempliċement ftehim ftehim tarġulija ta' biex bekk ma jkunx hemm interventi minn pajjiż għal ieħor għaliex Allura, ma taħsbux li il-patta tkabiru ta' stabilita għandu jkun eh, vinkolanti legalment. U kol, aħna nħobbu nipuntaw subajna l-Greċja u nisperaw li problema ser tissolva b'dan il-mod. Pero il-Greċja miex eh, eh, eżattament il-problema, il-problema hija il-sistema dajfa li hemm. U għal daqstant, nixtieq kun naf kemm għamlet il-Komissjoni u l-Eurostat x'kien ir wol tal-Istati membri għalfejn l-Istati membri ma jridux jippermettu li jkun auditing tal- figuri nazjonali tagħhom u jiena nixtieq li jkun hemm uh, eh, inkwerri parlamentari uh, fir-rigward ta' din is-sistema. U l-aħħar domanda tiegħi lill-Kummissjoni jekk aħna naraw kif nitrattaw nies li għamlu frodi, pal per eżempju l-Emron, dawn jispiċaw il-ħabs. Allura, mhux tajjeb li ninvestigaw jekk attivitajiet kriminali seħewx u jekk kien hemm min għamel frodi u għamel sara lill istabilita tal-munita komuni tagħna. Grazzi ħafna. Sofi, tajjeb ħafna, però inti tajt eżempju ta' tlet domandi il-persona li miss hija Is-sur Epping, unbat nieħdu risposti għad-domandi. Grazzi, signora President. Nasab il-kas tal-Greċja juri bitċar li la darba settur pubbliku ma jkunx fil kontroll u jkun diffiċli biex terġa' tibda tikkontrollah għaliex bażikament il-Greċja qiegħda barra mill-kriterja tal-patta stabilita u tkabbir għal ħafna żmien u allura id-domanda tiegħi hija din. Meta il-Kummissjoni saret taf dwar din il-problema serja u meta il-Kummissjoni wafqet milli tkun taf dwar dan għaliex damet ħafna waħad azzjoni. Issa, id-domanda tiegħi hija dwar il-metodi ta' compliance il-ġdid. Jekk pajjiż jitleb jikser ir-regoli tal-patta kabir u stabilita ikun ikollu joħroġ mill-żona euro. Allura din hija l-aħjar strateġija l-aħjar inċentiva inċentiv biex iżżomm il-pajjiżi taħt kontroll. Grazzi. I, I think if I can um, now take... Issa nista nieħu xi risposti għal dawk it-tlet domandi il-Kummissarja jogħġbok. Tixtieq tibda inti? Grazzi, President. Jiena nixtieq nibda mbagħad is-sur għadha maħar ikun jista' jkompli jgħidilna dwar ir-rwol tal-Jura Stat. Jiena ser nibda bid-domanda tas Senjura Krasta dwar il-swaps u r-rwol tagħhom. Nista' ngħidlek li jiena tlabt meta bdejt il-mandat tiegħi u meta ħarġa din il-kwistjoni kollha jiena tlabt li servizzi li żewġ servizzi kemm il-Direttorat Ġenerali għal kwistjonijiet ekonomiċi eh, l-ekfin u koll il-Eurostat biex jinvestigaw Eh, din il-kwistjoni mod dettaljat u issa u ċar li il-gvernijiet l-oħrajn kollha irranġaw il-figuri tagħhom skont ir-regoli kif ġew adottati fl-2008. Ir-regoli ġew reveduti fl-2008 u governanza il-gvernijiet bħal pereżempju tal-Italja, tal-Belġu, tal-Polonja irranġaw il-figuri tagħhom tal-2001. Però il-Greċja kienet l-unika pajjiż li sa issa għadu ma rranġaċ il-figuri ta' dejn u deficit tagħha. Jiena kont mħassab ħafna minħabba l-implikazzjonijiet tal-derivatives u tal-swaps biex dawn jimodifikaw id-deficit tal-gvernijiet jiena tlab tal-lura li l-Eurostat biex tagħmel investigazzjoni sieħa u dettaljata tal-użu tal-off-market swaps mill-gvern Grek biex timmodifika figuri din il kwistjoni kienet diskussa fl-aħħar mission li għamel is-sur Radi Maher u jista' jgħidilkom li din il-kwistjoni tista' tiġi għandha tiġi solvuta issa malar kemm jista' jkun u dan ser jitlob ukoll kooperazzjoni sieħa min-naħa tal-awtoritajiet Greki. Fir-rigward tal-kummenti minn naħa tas-Sinjura Intfeld dwar l-infurzar tal-patt ta' kabir stabilita kifet fil-bidu hemm xi djufijiet fir-rigward tas-sistema ta' forzar u jiena naqbel miegħek li il peer pressure waslet għal dawn il-problemi nafu x'ġara fl-2003, l-2004 u l-2005 fejn ħafna mill-istati membri għamlu deal u elbu l-Kummissjoni u kol dajfu il-patta u stabilita u dan mbagħad wassal għar-riforma tal-patt. Issa għandna bżonn ninfurzaw iktar il-patt ta' tkabir stabilità. A bażi ta' artiklu wieħed 3-6 dan ser isir mill-Ministri tal-Finanzi u kol kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew mill-Ministri tal-Finanzi permezz ta' maġġoranza kwalifikata fi zona euro kif ukoll il-pajis li qed jiġi assessjat musser jieħu sem fil-votazzjoni. Din hija xaġa ġdida u għandha tgħin biex ikun hemm disċiplina aħjar fir-rigward ta' infurtar tal-patt. Flimkien mal elementi ġa qabel. Jiena naqbel li għanna nistaqsu li l-istati membri għalfejn huma ma podġawx l-audit power powers. Jiena irċivejt eh, rapport mill-working group tal-Kunsil u jider li xi stati membri għalu li huma tejbu il-pożizzjoni tagħhom jiena konfidenti ħafna li din id-darba ser ikonna riżultati f'dan il-qasam biex ikonna auditing powers serji fl-istati membri. Is-Sur Epping tkellem dwar it-timelines sina inni fil-mandat tiegħi sa minn l-10 ta' frar wara l-votazzjoni ta'kom fid 10 ta' frar u jiena użajt 90% tal-ħin tiegħi fuq biex naħdem fuq il-kwistjoni tal-Greċja u aħna ħdimna għabbażi tal-informazzjoni li rċivejna immedjatament u fl-opinjoni tiegħi l-affarijiet issa huma tas kontroll u wkoll għandna l-għodda meħtieġa biex inkunu nistgħu nassiguraw li jkun hemm stabilità. U kol Greċja qiegħda tieħu azzjoni biex tassigura li jkun hemm tnaqis fid-deficit ta' settur pubbliku. Yes. Iva, grazzi sew nixtieq inkompli bil-toolbox legali li għanda titjieb. U meta jena nibda bis-sinjura, bil-mistoqsija ta' sinjura Katar sal-fejn aħna għanna waqafna il-proċedura ta' ksur, dan jena u kol biex nifmu aħjar x'ser tkun id-differenza fil-ġejjeni. Għaliex l-aħħar darba l-proċedura ta' l-ksur kienet marbuta ma' responsabilta ta' possibiltajiet ta' kontroll tal-Eurostat u huma kienu limitati għal dak li ħana nsejħu l dominju statistiku, ġifri ma kellniex permess fil-2005 biex nimxu l-fuq u niverifikaw u nikontrollaw id-data li ġejja mill-persuni fil-dominju pubbliku mod ġenerali. Għalhekk l-ewwel proċedura ta' ksur ta' kontra l-Greċja kienet waħda limitata għal azzjonijiet li suppost kellhom jirranġaw ċertu affarijiet fil-Greċja marbuta mal-kalkulazzjoni tal-IDP. Imbagħad aħna kellna nwaqfu l-proċedura ta' ksur wara li aħna rajna li l-istatistika l-Istitut Stata Statistika Nazzjonali tal-Greċja għamlu dak li aħna tlabnihom biex jagħmlu. Issa, x'inhu differenti llum? Id-differenza llum hi minn perspettiva legali Aħna fil-fatt bdejna proċedura ġita taksur mhux biss ibbażata fuq l-applikazzjoni ta' regoli ta' metodoloġija fil-qasam ta' statistika, pero għamilna proċedura ta' ksur oħra bazata fuq prinċipi ta' statistika u dawn il-prinċipi huma dwar kemm wieħed jista' joqgħod fuq id-data, l-indipendenza tas-servizz, jiġifieri huma elementi istituzzjonali inklużi fihom. Aħna wkoll għandna l-permess li nagħmlu hekk għaliex dawn il-prinċipju ma bbażati fuq ir-regolamenti ġodda 2-3-3 tas-sena li għaddiet. Imbagħad it-tieni bidla. Din ser tkun jew inkela ser seħla darba il-setat ta' kontabilità ta' audit sertinata lill eurostat u mbagħad dak il-mod aħna kun nistgħu nimxu l-qudiem il-fuq u niftħu l-opportunitajiet f'partijiet oħra ta' dominju pubbliku bl-inklużjoni tal-isptarijiet, eccetera, eccetera. Mod konkret tal każ tal-isptarijiet aħna rċevejna pakkett sħiħ minn eh, investigazzjoni li saret fil-Greċja sa ġiet eh, firmata u stampata u dinja differenza kbira. Allura id-bidla fil-kultura minħabba il-kriżi preżenti li hemm fil-Greċja. Issa, rigward l-attivitajiet kriminali, Jien naħseb li huwa importanti wkoll li insemmu li fil-proposta tagħna għall amenda ta' regolament 479 aħna inkludejna wkoll proposta li qiegħda titlob li l-istati membri biex jilqaw miżuri miżuri jittaħlu fis-seħ eh, konformità ma dak li talbet il-Kommissjoni u tem din l-istqarrija li dawn ma għandhom ikunu eh, responsabbli ta' ċertu proċeduri. Dawn il-miżuri għandhom ikunu koll effettivi, proporzjonali u diversifikati. L-istati membri għandhom jinnotifikaw dawn il-regoli l l-Kummissjoni sal-2011. Deċembru, l-aktar tard. Għalhekk l-intenzjoni barra li namlu sistemi statistika indipendenti u aktar b'saħħithom nixtiequ li l-uffiċjali jkunu kol responsabbli. U aktar Eh, ikollhom aktar jerfa' aktar responsabilità. Rridu ukoll naraw li stati membri rapportaw lura li u jgħidulna kif qegħdin itejbu is-sistemi f'dan ir-rigward. Jiġri aħna hawnhekk inkludejna il-proposta fil-amenda tar-regolament. Fl-ħar pero mux lanqas darbo darba ħra nixtieq insemmi li dak kollu li aħna nagħmlu fil-toolbox legali, ġifri biex intejbu u nsaħħu it-toolbox, aħna mhux ser nexxinna sakemm servizzi ta' statistika jkunu għadhom dajfin, ġifiri jridu jkunu indipendenti u b'saħħithom f'termini ta' riżorsi. U għal darboħra jiena nixtieq insemmi u ngħid li l-effiċenza fis-sistema ta' statistika Ewropea kif aħna naħdmu l-kol flimkien tista' tippermettilna biex neħilsu u anki nibatu mill-ġdid ir-riżorsi li aħna neħtieġu ċuri mhux neċessarjament hija talba għal riżorsi addizzjonali imma aktar kooperazzjoni. Grazie. Thank you very much. I, think we've got... Uh... Grazzi tassew, naħseb li jissaw ħafna membri li xtiqu jitkellmu jixtiqu jagħmlu mistoqsijiet u jinħanati opportunità l ħames membri biex jagħmlu mistoqsijiet. Hawnhekk għandna s-sur Bullman, is-sur Podimata, is-sur Margajo, is-sur Klintz u s sur Kuhi Kuras. Mela, l-ewwel membru. Grazzi tassel, Signora President. Jien għandi mistoqsija lis surra da maħar. Fl-analiżi ta' dak kollu li seħ, nixtieq ukoll nagħmel mistoqsija lis surrejn rigward il-futur ta' il soluzzjonijiet futuri għal problemi li għani. Sur da' Maħar għal isqarja li kif għamilt. Rigward il-bidla fil-bażi legali li intom tridu taħdmu fuqha Fi stadju meta l-operazzjoni ta' derivative saret, x'applika dak iż-żmien? Kien hemm notifikazzjoni ta' ġudizzjarja? Suppost saqsejtu din il-ħaġa? tafu jekk barra minn Goldman Sachs kien hemm istituzzjonijiet oħra involuti f'dawn l-operazzjoni derivattivi intom konxi ta' stati membri oħra li kienu involuti b'istrumenti simili jew kienu qed jagħmlu użu minn istrumenti simili din tkun ħaġa interessanti li nkunu nafuha. Bla dubju hemm affarijiet oħra nistgħu niddiskutu għabbażi tal-eżempju Grik u issa din twassalni għal mistoqsija tas-surrejn. Waħda mill-affarijiet l-eżempi Grigi li nistgħu naraw f'dawn l-aħħar xhur u rrid biċċar li hemm spekulazzjoni kontra l-Istati membri u anki kontra l-euro u l-opinjoni tiegħi u fl-opinjoni tal-grupp tiegħi u li id-żona euro u l-Unjoni Ewropea trid tagħmel dak kollu li hu possibbli sabiex bekk tiġġieled l-ispekulazzjoni kontra l-euro u anki tassikura li fil-ġejjieni nistgħu niggarantixxu li l-istati membri jistaw jirrifinanzjaw li l-om infusom kondizjonijiet xirqa. Kondizjonijiet li huma ħisa mill-spekulazzjoni. Jena sepp l-axar Eh, ġimma ħadna soluzzjoni aktar adattati, soluzzjonijiet Ewropea simili għal dak li aħna prattikajna għabbażi ta' artiklu 143 ma' pajiz li mux qegħdin fiż-żona tal-euro, però kemm nistgħu nkunu ċerzi li aħna qegħdin fil-bidu ta' proċess li ser jinvolvi soluzzjonijiet Ewropej, mekanizmi Ewropej li aħna nistgħu nagħmlu lil nfusna sabiex bekk aħna nevitaw kriżi oħra. Membru ieħor? Mela, malajr malajr, jina naħseb li kienem forsi nuqqas taftajim. Intom għattu li f'dan l-istadju l-gvern qed juża jew għattew id-dejn Iskom qed titkellmu fil-passat. Meta nitkellmu bat fuq appoġġ ta' mekkaniżmi ta' appoġġ għal pal-eżempju l-Greċja, jina naqbel ma'kom. u fil fat dan huwa ferm importanti għal Greċja u anki għall Ewropa. Nittamaw li jkun hemm però tip ta' safety net kemm għall-euro kif ukoll għall-ekonomija griga, però aħna nistgħu naraw li anki wara din id-deċiżjoni tal eh, li tieħdet mill-Eurogroup, deċiżjoni li tieħdet nhar il-ħadd, ikkjarifikat il-ħidma futura ta' dan il mekanizmu Kella impatt tajjeb fuq il-suq, pero wara dan aħna qed naraw li hemm ċertu tip ta' konsegwenzi li qed inħossu llum. Hemm opinjoni differenti li huma kontradittorji. Hemm kontradizzjonijiet anki fuq ir wol ta' dawn il-mekkaniżmi. Din hija xi ħaġa li waslet għan numru ta' problemi u qed timmina wkoll l ewro timmina il-ftehim li aħna konna eh, binna flimkien mal-popolazzjoni tal-Greċja biex insalvaw l-ekonomija Grika u naqsu l-isbilanċ pubbliku. Nisti ukoll insaqsi mistoqsija oħra. Għat hemm nuqqas ta' kjarezza rigward il-ħidmiet ta' dan il mekkaniżmu jekk dan u tassew il- minnu. Meta? Meta ser neħilsu minn din l-inċertezza? Għat insaqsik għal dan il-punt biex inkunu nafu kif aħna nistaw niddefendu ruħna, kif niddefendu ruħna minn dawn il-xnijat li jistaw tassew jimminaw dan il-mekkanizmi. Nirringrazzjakom. Is-Sur Margajo, grazzi tassew, Signor President, Kommissarju intqal li l-ekonomisti huma l-aħjar għall profitti anki biex jibastru x'ser jiġri fil- għal dak li ġara fil-passat. Issa tajjeb li però niddew naraw xa jiġi fil-futur. Jien nixtieq li l-Kummissarju jgħid li kif ukoll sur Rada Maħar. Jekk aħna bdejniex nieħdu passi biex infasslu figuri u ċifri fuq dawk li huma zbilanċjati però li l-istati membri iridu ovvjament ħalsu u din tista timmina il-bilanċ tal-kontabilità. Għalhekk nixtieq nara sakemm il-kummissarju kif ukoll is-surat maħer u ma kemm ma konxi dwar dawn l-operazzjonijiet finanzjarji tip ta' operazzjonijiet ta' bonds li qed tiġi użata mill-istati membri sabiex jattu l-kontijiet tagħhom għaliex aħna ma rridux li nirċievu fl-aħħar mill-aħħar xi sorpriża kbira minn hawn ftit ta' snin oħra. B'sitwazzjoni simila li nerġgħu narwa għata terġa' tidher, x'tip ta' operazzjonijiet għandna, x'tip ta' ċifri qed nitkellmu dwarhom. U salima punt, il-ċifri ta' dejn pubbliku qegħdin jirriflettu din is-sitwazzjoni prekarja? Herr Kommissarin, ähm, mir scheint, dass die Kommission Kummissarju Rejn jidir li fil uh, affarijiet Griegi l-Kummissjoni tilfet ħafna kredibilità. Bħala l-gwardjana ta' trattat għal kem l-Eurostat kienet għamlet ħarġet twissija il-Kommissjoni ma kellix is-saħħa biex tagħmel investigazzjoni adegwata u lanqas ma ħattu deċiżjoni rapida rigward il-situazzjoni eh, griga u ħlejn ħafna ħin f'dawn l-aħħar ġimgħat. Dan wassal lil Greġja ħafna nefqa kbira fil-rata ta' interess. Issa f'dan l-isfond nixtieq nagħmilek din mistoqsija. Huwa minnu li ħafna pajjiżi u jien qed ninkludi hawnhekk il-pajjiż tiegħi il-Ġermanja din is-suppożizzjoni għandhom xi tip ta' shadow budgets jew shadow accounts fejn jistgħu jaħbu ċertu tranzazzjoni tagħhom. Il-Kummissjoni tista' tassikura li stati membri jgħoddu d-dejn kollu li għandhom minkejjem minkejja li ma budget qegħdin jgħidu, ġifieri rridu naraw fl-istampa seha fejn insabu. It-tieni mistoqsija issa. Jekk għana nħarsu lejn il-garanziji ta' sistemi li ġiet offerta l-Greċja, emmek biss nistaw nqisuh bħala l-ewwel pass u ma nafux eżattament se jiġri fil-ġejjieni. Il-Greċja ġiet offerta garanziji ta' tliet snin, però x'ammonti totali intom eh, fuq li ma soppożizzjoni din taħdmu, meta taħsbu lill greċja ser titlob assistenza uffiċjalment, il-Greċja mamlet lebda talba ta' assistenza Għalhekk meta qegħdin tistennew li l-Greċja ser tassew tressaq din il-mistoqsija u tagħmel it-talba jew t tidentifika l-kont fejn ser titlob il-flus. Kemm taħseb li eh, huwa importanti li wieħed jgħin il-Greċja b'mod sostenibbli f'din il-kriżi? Membru ieħor Grazzi ta' s-sessur president, signor President, u grazzi ta' s-sessur Kommissarju, u anki Direttur Ġenerali tal-edin fostna, xaħna ridna li konna dan l-iskambju ta' informazzjonix. Dan is-soġġett huwa ferm importanti. Nirringrazzjakom ukoll tax-xogħol li intom ħadtu dawn l-aħħar snin intom ma kontux hawnhekk u aħna nixtru nikkonċentraw fuq il-mod kif aħna nistgħu nevitaw dak li ġara issa biex ma jerġax iseħħ fil-futur dak nixti u evidenti f'din id-diskussjoni. Il-problema u li aħna ma konniex nafu x'inhu jseħħ kien hemm rapport eċenti minna tal-Kummissjoni fit-8 Jannar 2010 speċjalment fuq il-Greċja. U dan wera li aħna kellna ħafna informazzjoni per ma konniex nafu dattament x'inhu għal problemi Il-problema hi li aħna ma ninamlu xejn. Għana spiegawna li fuq suġġett bħal importanti daqs l-euro ma kellniex eh, statistika ta' audits konġunta, il-strategija ta' Lisbon, aħna dak li għamilna, u li konna ammont ta' koordinazzjoni u dan fil-fat ma meta aħna kenna, meta aħna tkellimna dwar eh, politika ta eh, ekonomika, dorna ħafna ma dan is-suġġett. Issa mistoqsija tiegħi hija di surren. Inti tista' tinfluwenza l-organizzazzjoni mill-ġdid tal-governanza ekonomika ta' żona euro u d għandna l-istrateġija 2020 u dan mhux bizzejiet hija wisq dajfa. Meta ser il-Kummissjoni ser tkun l-entità prinċipali li tiddefendi l-interessi komuni tal-Unjoni Ewropea u meta ser toqgħod eh, tilab bl-istati membri. Għalhekk eh, hawnhekk għandna il-futur kollu ta' żona euro qudiemna. Mela, Jiena hawnhekk għandi 11 il-membru li jixtiequ jitkellmu pero ma tmannix nixħin bizzejiet għalek. Forsi għandumu kemm xejn aktar, speċjalment meta naraw li l-aħħar sezzjoni ġiet ikkanċellata. Mela kummissarju, tixtieq terġa' titkellem minn ġdid? Jew ma din l-għażla, <laughs> nordnalek ikolli. Iva, grazzi sew, Signora President. Il-mistoqsijiet kollha huma kollha simili u ovvjament kollha importanti u daqsxie b'saħħithom. U nixtieq nibda bil-mistoqsija u l-punti li saru mis-Sur Bullman. Huwa ressaq li mistoqsija kif aħna f'termini ta' Ewropej u komunità, azzjoni ta' komunità na nelbu attakki spekulattivi u jenħas li dan din hija mistoqsija ferm importanti. U għalhekk din hija raġuni prinċipali għalfejn illum aħna kellna dan id-dibattitu stan serju għal kif aħna nistgħu ntejbu l-istrumenti u tamir tagħna kemm aħna mħejjin f'dak rigward li għandu x'jaqsam ma' kriżi fl-Unjoni Ewropea. Jiena kuntent ħafna li nista' ngħid li għalkemm aħna ma kenniex diskussjoni formali kelli appoġġ sħiħ minnaħa tal-kollegi, mill-President Barroso. U issa għandi biex jiena nkun nista' inħejji tali proposta mill-kollegi tiegħi. Nittama li meta jiena nippreżenta dan lill-Ministru tal-Finanzi nkun nista' nirċivi merħba pożittiva għal din it-tip ta' proposta. Mela, dak li qed nitkellmu fuq hawnhekk u fil-fatt għandkom raġun u li il-balance, il-programmi ta' balance of payment għal pajjiżi mhux qegħdin fiż-żona euro huma referenza importanti għal pajjiżi qegħdin fiż-żona euro, hawnhekk aħna qegħdin nitkellmu dwar tip ta' faċilità għad-żona euro għal stabilità ta' finanzi bazati fuq kondizjonijiet fissi u riġidi rigward dak li bl-Inglisi sejħulu triggering u anki mekkanizmu għal ħruġ minn assistenza finanzjarja. Leda minn dawn l-affarijiet eh, kienem bil fuqhom rigward il-Greċja qabel il-ħat li għadda, issa però il-ksib naftajin. U ħtieġa immedjata, però waħda mill-lezzjonijiet prinċipali li aħna tallimna u li huwa importanti għal dan ismih u li iva għandna nkunu mamra b'mod aħjar għal kriżi potenzjali futura u għalhekk aħna ser nipproponu u anki nagħmlu proposta konkreta fuq iż-żona euro u anki l-faċilità ta' żona euro għal faċilità aktar ekonomika. It-tini net rigward il-punti li saru mis-sinjura Porimatar u Sur Margajo. Dak li għandu x'jaqsam mal swaps operations u statistika. Jiena ħanħalli dan il-punt fuq fidejn Rada Maher għaliex u kienet jagħmel investigazzjoni pjuttost birreqqa fuq din kwistjoni. U jkolli najt li Bħala kummissarju responsabbli għal eh, l-Eurostat fil-Kummissjoni jiena tlabt lil Walter u l-Eurostat biex jaħdmu bisħieħ. Sabiex bekk minkejja eh, l-informazzjoni li aħna nirċivu mill-Greċja, għax aħna din nirċivu informazzjoni ġdida kull jum, kull ġimgħa mill-Greċja, rridu ma narawġi ma jkollniex revizjoni pubblika ta' ta' kull ġimma jew kull jum minħabba e, situazzjoni verament delikata fis-suq. Issa qed nagħmlu investigazzjoni bir-reqqa fuq l-impatt tal-pawn operations u swap orders u sabiex bekk darba l dejjem neħħu dan kollu u nikkalkulaw x'ħajkun l-impatt ta' dan fuq id-dejn. Għaliex hawnhekk aħna nitkellmu dwar dejn fil-pass, dejn fil-passat li għandu impatt fuq il-prezent. Għallek hemm eh, mod konġunt eh, l-autoritajiet grigi ekonomiċi kif ukoll dawk ta' statistika qegħdin jaħdu flimkien sabiex tejbu s-sitwazzjoni għalhekk nagħti il-kelma li rada maħer għandu informazzjoni aħjar rigward l-isbilanċ barra l-verifika tagħna aħna għandna wkoll għandna d-data li jistaj jista' fuqha flimkien ma' stati membri oħra. Dak li għandu x'jaqsam ma' l-kwistjonijiet ta' Sur Clinton u s-Sinjura Paramata rigward ir-reżistenza ta' il-deċiżjoni tal-nar il-ħadd Eh, kienet deċiżjoni preċiża u kikon ċans noqgħod nispjega, però jiena ta' din id-deċiżjoni x'aħna ridna nikkonvinċu s-swieq li għandna mekkaniżmu ċar li jista' jiġi użat jekk mitlub u meħtieġ. Issa kollox huwa ċar, aħna wkoll qed ninnegozjaw mal-IMF fit-tnej u tlieta, aħna ser ikomplu fil-jiem li ġejjin. Sabiex bekk aħna nintegraw il-programmi tagħna fuq il-kondizzjonalità u anki niffinanzjaw jekk neċessarju. Għalhekk id-deċiżjoni tal-ħadd jekk tippermettu li nagħtikom spjegazzjoni qasira, mela, it-tnejn il-Kummissjoni flimkien mal-ICB u kooperazzjoni mill-qrib mal-IMF sabiex tagħmel evalwazzjoni tal-assistenza ħarija fil-Greċja bl-opinjoni ta' attivazzjoni ta' appoċ eh, tat mandat il kommissjoni biex tinnegozja f'tim ta' self u parametri ta' u tagħti wkoll l-opportunità biex tagħti mandat il-Kummissjoni biex tagħmel negozjati ta' komissjoni bilaterali. id ta' essenzjali ser jittieħdu mill-grupp ta' mill-Eurogroup Pero l-Komissjoni ser dim tiddefinixxi dak li kunet isseħ aħna qed innaħdmu għabbażi ta' dan il-mandat hekk kif irċevejna dan il-mandat b'mod ċar. U hawnhekk nista' nerġa' lura għal dak li qal is-Sur Buman Għan nistaw naraw li hekk kif m'għandniex strument komunitarju, l-istati membri jagħmlu talba ta' dan. U għalhekk din hija tweġiba lis sur Klins. U naħseb minn min f'xarejn u tlet xhur, aħna rnexxinna niksbu din id-deċiżjoni ma kienx żmien faċli u ħadinna ħafna ħin u ħafna ħin ta' biex nikkonvinċu, pero kif tafu l-politika hija rida, pero anki l-att tal-possibilità u din hija importanti ħafna biex nagħmlu politika ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Is-Sur Clint saqsa wkoll dwar it-total tal-pakkett u il-ftejn kien ċar f'dan ir-rigward. Il-membri tal-żona euro ħadu pen sa 30 biljun euro fl-ewwel sena u l-programm ser ikun infassal flimkien mal-IMF u kofinanzjat mal-IMF li ser jitkellem fismu għalla monti tijaw. Umbat, fit-tini tiret sena ta' dan il-program ser ikun hemm evalwazzjoni minnaħa tal-ECB tal-Kummissjoni flimkien mal-IMF sabiex bekk il-gvern tal sabiex bekk aħna jkollna viżjoni ċara ta' dak li qed isseħħ anki l-finanzjament sakemm dan il-mekkaniżmu jrid ikun attivat. Signora Kurad, Inti għat li l-Komissjoni maħaddiċ azzjoni fuq il-Greċja, jena ma naqbilx, forsi jena t-nissimplifika l-istqarija tijak, pero tassew jekk intom tieħdu iż-żewġ dimensjonijiet, L-ewwel il-sistema budġetarja fil-Greċja mbagħad assistenza finanzjarja kien meħtieġa it-tnejn qegħdin fuq l-istess linja. Għalhekk ma nistax ngħid li l-ebda assistenza ma tieħdet. Aħna għadna ma lħaqniex lana ħari għaliex ovvjament għatfadal ħafna xogħol xisir għal minnu għall gvern Grik u anki għall parlament l-amministrazzjoni eccetera, eccetera, però aħna qegħdin f'direzzjoni tajba. Il-konsiderazzjoni hija tajba. Ħajkun hemm miżuri oħrajn fl-2011-2012, però nista' ngħidu li aħna qegħdin f'direzzjoni tajba bħalissa anki f'dak li għandu x'jaqsam mal-mekkaniżmu għal assistenza finanzjarja. U aħna għandna wkoll żammejna l-momentu meta għamilna din il-proposta. Intom għamiltu kol referenza għal dritta inizjattiva u l-uża l-użu tagħha jew inkella innuqas ta' użu tagħha. Jiena ħedġiċ l kollegi tiegħi waqt il-qata l-kulleġġ billi għamilt referenza għal kwotazzjoni li kien fil-Financial Times minn uffiċjal ta' stat membru li jiena mhux ħanqod ngħidilkom minn kien il-persuna xan ikkommenta, pero uffiċjal ta' stat membru għalda li sarnejt. L-istati membri huma il-mexxejja il tal-trattati u l-Kummissjoni il-qaddejja tagħhom. Jiena kont imbiħ spare parts qabel, m'għandix l-ebda kundanna wa xogħol um li ħafna, pero l-Kummissjoni hija gwardjana ta' trattat u aħna għandna dritt li eh, nużaw din id dritta inizjattiva u ħanużawha żgur. Um, yes, maybe I come back uh, concretely. Iva, forsi nista' neġi lura b'mod kontretta l mistoqsija dwar l-off-balance sheets. U x'kienu ir-regoli mod partikolari fil wieħed, u kif dawn ir-regoli ġew żviluppati. Biex nibda, ovvjament, Fil-qasam tagħna hemm interazzjoni jisu isu lawa ping pong bejn li jkun hemm ir-regoli u mbagħad ikonna mġiba jkonna eh, dawn l-istrumenti ġodda mbagħad ir-reazzjoni għal dawn ir-regoli u allura din hija s-sitwazzjoni li eh, aħna konna fija fil-bidu ta' dawn l-10 snin u eh, hekk jider li se jiġri fis-snin li ġejjin, da kollu mhux se jiqaf u aħna bħala uffiċjali tal-istatistika qegħdin fil-pożizzjoni li dejjem jisna għat nġru wara l-oħrajn nippruvaw naqbdu strumenti ġodda per messa regoli ġodda. Iżda, minkejja dana kollu huwa ċar fuq iż-żewġ livelli hemm ir-regoli ġenerali li nsibuhom fir-regolamenti u r-regolamenti hawnhekk ir-regolament inbidel fis-sena 2000 din il-bidla tar-regolament ma kopriċ u ma lqitx eh, din il-problema tal-market swaps. U għallura kena regolamentazzjoni fuq is-swaps in ġenerali iżda mhux dwar il-fenomenu tal-kondizzjonijiet of market. U għallura dana ħażmin u fl-2008 fuq it-tieni livell fejn għanna l-linji gwida u l-manual li ġi ta' kollu ġi miftem bejn l-istati membri, l-Eurostat, mbagħad tagħna kollu ġi publikat mill-Eurostat ir-regoli imbidlu. U għallura wara l-2008 e, dwar dawn il-off-market swaps, e, da kollu ġi nata definizzjoni ċara u jider minist minn dak iż-żmien illi ovvjament eh, l-inċentiva ntilfet u il-pajjiżi eh, adattaw dana kollu u wiġmu għal din il-ħaġa. Iżda aħna tlabna għal bidla fil-regoli biex is-27 stat membru jirreportaw li jenna jekk għandhom dawn it-tipi ta' operazzjonijiet fil-kas Grek, aħna ċevejna itra fejn eh, għalunna illi dana kollu mhuwiex leġittimu skont il-liġi griega. U allura dakin pass fejn aħna ovvjament ehm, biex ngħidu hekk ma stenix ninvestigaw aktar ma kienx is-setat. Dana kollu jkun differenti eh, wara li l-Eurostat tingħata dawn is-setat. Iżda ovvjament eh, bħalissa kif huma l-affarijiet ikun ovvjament nemnu dana kollu. Xtaqt insaqsi mistoqsija ta' malajr Jina saqsejt jekk stati membri oħra użaw dawn l-istrumenti u jekk istituzzjonijiet oħra eh, u kol ġewx involuti f'dawn il-transazzjonijiet fil-kas Grek. Iva, kien hemm stati membri oħra, jinanzi hemm stati membri oħra li innotifikaw dwar swaps f'dawn ir-rapportaġġ tagħhom. Issa, li ma banek kienu involuti f'dawn it-transazzjonijiet, Din hija ah, xi ħaġa li jiena ma nistax inwieġeb hekk bħalissa, skużawni dwar dan, iżda x'aktarx Goldman Sachs ma kienitx l-unika istituzzjoni li kienet involuta f'dawn it-tip ta' transazzjonijiet. Allura iva, kien hemm stati membri oħra l-istati membri l-Italja, il-Polonja, il-Belġu u l-Ġermanja u l-Greċja dawn kienu stati membri. Greċja huwa każ fejn ovvjament jeħtieġ inna aktar kjarifika. So may I can my, so potentially I I repeat my answer in in English. Uh, well, in Iva, smajtuni bil-Inglis, jgħajt il-kellim. Time for repeat, but I, I think, are you going on to respond to... Mela, set wieġeb għal mistoqsija li sur Garcia Magajo um, ehm, sadwar il-bonds, saqsi president. Es kostjente u restat. Mistoqsija specifika ħafna tijaj L-Eurostat taf illi kienem operazzjonijiet ta' securitization xi stati membri li ma marbuta mal-figuri ta' deficit pubbliku. Intom tafu dwar dan jew le? Yes, we are aware. Iva, nafu dwar dan għal securitization hemm eh, nota ta' gwida li teżisti u wara li aħna ħriġna din nota ta' gwida ma kienx hemm eh, securitization eh, li ġiet dikjarata l Eurostat ġifiri qabel il-ħruġ tan-nota ta' gwida kien hemm din il-ħaġa iżda bħalissa ma hemmx każ li għandna rekord tiegħu fil-kodba fil tagħna. Iżda ovvjament għandna każijiet illi prolungazzjoni ta' każijiet li ġew eh, eh, li għandna rekord tagħhom il-Direttur Ġenerali forsi jista' jibgħat lil dan il-Kumitat kif ukoll il-Parlament eh, lista dettaljata ta' operazzjonijiet ta' securitization li seħħew fl-Istati membri fil-passat. Nitlobkom tagħmlu hekk jekk jogħġobkom. Uh, Meta niġu għal eh, records tal-off balance sheet debt, dak id-dejn li huwa moħbi, nirreferi għal dak li aħna ħloqna s-sena l-oħra bħala parti minn pakket li jistratta eh, il-fenomena tal kriżi finanzjarja li xemmek għanna firxa wiesa ta' operazzjonijiet eh, differenti u diffiċli nagħmlu distinzjoni bejn contingent liabilities u dawk li huma realized u allura biex aħna nelbu dana kollu u biex niżguraw eh, trasparenza 100% għall-utenti kollha tal-istatistiċi tagħna aħna għamilna estensjoni tal-rapport ta' IDP eh, b'tabella oħra. U din it-tabella wkoll eh, tippermettilkom li kolkom stampa kompleta tal-garanziji eh, li hemm fi stati membri kollha. Din hija l-istampa kollha iżda mhux dawn l-iskemi kollha ta' garanzija mod dirett waslu għal eh, recording ta' dejn. Xuħut edin għadhom edin jistennew biex jissejħu, ek kif jissejħu, mbagħad dawn jiġu rekordjati fi deficit u fi dejn mod korrispondenti. Jekk intom titlu fil-website tagħna, jina nista kellet se noffri servizzi tana eh, tagħna biex intom ovjan taqraw dan it-tabella għaliex din hija tabella tassew informattiva u ambizzjuża. Thank you. I, I think since we are... Grazzi. Ġala darba se jkonna restrizzjoni fuq il-ħin u se nitilfu l-kommissarju, jina se nisma l-mistoqsijiet li għadfadal, jekk joġobkom, nitlobkom iż-żommu mal-ħin takom ta' minuta, għaliex inkella jkonna nifqu f'daqqa waħda. U ovvjament unbat dawk li jitħallew barra unbat ikollhom eh, eh, iwaħlu f'dawk eh, li tkemmu wisq. Mela għandna il-kollegi illi se jitkellmu. Allura, e, eh, Sinjura Vela issa. Κύριε Πρόεδρος, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και κύριε Ράντεν Επιτρέψτε μου... Sur Kummissarju, Sur Rader Maher, jina xtaqt infakkarkom dwar punt. Xarejn ilu fi Strasburgu, fi sessjoni plenarja, kienem mistoqsija dwar l-istatistika griga. Jena ma nixtiex niġġustifika dak li seħ fil-Greċja, ma rridx niġġustifika kif Greċja trattat l-istatistika, iżda kemm mistoqsija lis-Sur Barroso. Il-mistoqsija kienet għalfejn ma tax kompetenza ta' verifika l Eurostat. Sur Barroso wieġeb u qal li 2004 huwa kien talab lill gvernijiet tal-żona euro li kellu jkun ehm, kompetenza ta' verifika li tinata l-Eurostat iżda maġġoranza kbira ta' stati membri irrifjutaw eh, din il-ħaġa ma xtaqux li jagħtu dawn is-setat lill eurostat Allora, Signor President, hawnhekk għandna kaxxa ta' Pandora. U għadin niftħu għadin il-kaxxa llum. Allora, il-mistoqsija sur kommissarju jadin għandkom xie xi tip ta' skadenza għal governanza ekonomika ta' zona euro inna nistennew issa tliet xhur u m'għadniex nitkellmu dwar problemi finanzjari tal-Greċja issa hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar riskju quddiem iż-żona euro. Allura, għandkom xi tip ta' ta' ta' qafas ta' żmien u xġita ċis nar il-ħat dwar dan iż-żmien se jsir fil-ġejjieni. Grazzi ħafna jiena nindirizza l-mistoqsija tiegħi mm, primarjament s-surrejn fil-qosor. Kieku kena indaħlu il-mekanizmu ta' għajnuna l-Greċa, Jina, nishtiq nkun naf jekk l-Unjoni Ewropea u finanzjament tagħha eh, jaslux qabel dawk tal IMF, IMF jew jisirx bil-kontra. We've been mentioning swaps. Aħna sem smajna eh, dwar swaps, iżda jien għandi mistoqsija aktar bażika. Il-kummissarju jaf illi Eh, membru tal-Eurozone illi l-gvern tiegħu u s-sistema ta' kontabilità tiegħu huwa anakronizmu bazi ta' sistema ta' cash flow mhux ta' bażi ta' cruel, u għalkemm il-rapporti uh, huma skont sistemi għatwali xorta għandna dawn it-tip ta' kontabilità illi eh, nafuh dan dan huwa miftuħ għal manipolazzjoni għaliex ma nafux fejn hija deficit għaliex il-gvern jista' forsi ma jsemmix xi aspetti illi għadhom ma waslux għal fasi tal-likwidazzjoni. Grazzi. Karsto, kirja Eħu posi. Grazzi, Signora President. Personalment, jina nħoss illi l-idea kollha ta' dan is-smieħ eh, tider illi sa fl-aħħar qegħdin nifhmu għaliex Issa qed ikonna tweġibi tal-mistoqsijiet tagħna. Aħna ħassejna li l-Greċja ma kienieċa ta' kredibbli għaliex e, huma falsifikaw e, il-Greċja falsifikat il statistika tagħha matul is-snin u użat ukoll strumenti finanzjarji sabiex tbiddel perċezzjoni li aħna kellna dwar id-dejn tagħha. Dan u r-raġuni għalfejn issa il-Greċja tiġi kastigata tassew diffiċli għal Greċja issa li hija tagħmel self, għal xi rati ovvjament huma ħolin ħafna. Il-Kummissjoni u l-Eurostat allura intom x'tafu dwar dawn l-operazzjonijiet? Din l-alkemija biex ngħidu hekk li twetqet minħa tal-Greċja. Eh, da ma jsex biss fil-Greċja, dan seħħu wkoll f'pajjiżi oħra. Pajjiżi oħra semmew ukoll il-Kummissjoni u l jurastat kien jafu dwar dan u allura intom aħandkom ftit mir responsabilità għal dan ukollu. U għalek forsi naraw hu responsabli għal dan minn huma l-partijiet eh, li għandhom il-ħtija, forsi hemm xi uffiċjal eh, ta' Goldman Sachs, per eżempju, li għon involut. Allura aħna għandna ovvjament nikkastigaw dawn l-uffiċjali, dawn l-eks uffiċjali li kunu jafu x'qed iseħħu forsi li enew f'dana kollu. Mistoqs oħra sa. Jekk aħna ikonna uffiċjali fuq livell oli li kienu voluti jistaw dawn issa jinstemaw u nisimaw għalfejn ġara dak li ġara? Jena għandi żewġ mistoqsijiet oħra. Sur Rejn, jena fimt sewwa l-tweġiba tiegħek għas-Sur Clint. Ġifiri dan huwa konferma, Ġifiri il-bżonijiet finanzjarji mhumiex 30 biljun għal Greċja, iżda madwar 90 biljun intiet li kummissjoni se tanalizza jekk hemmx bżonn aktar finanzjament għal 2011-2012. Dan ifisser illi il eh, dawn il-kwoti għandhom jittellaw minar negozjati fid-deċiżjoni li ġiet imsemmija eh, dan ifisser li aħna se nagħmlu blank check għat tlesin li ġejjin u sur Rademaha jiena nissimpatizza miegħek inti u l-istituzzjoni tiegħek kontu f'pożizzjoni diffiċli ħafna. Istanti mistoqsija dwar eh, swaps, it-transazzjonijiet ma' pajjiżi oħra. Kif ġibtu din dan it-tarif eh, permezz ta' traw, kif intom weġibtu? ġibtu? għal dak nixtaqsam l entita politika responsabbli fil kummissjoni Grazzi, m'għandniex aktar ħin. Iżda ovvjament noqgħdu attenti, per unħan nisimaw aktar mistoqsijiet allura nkomplu però żommu mal-ħin tagħkom Tobrigada, Obrigada, Sr. Komissarju. Grazzi ħafna, Kommissarju. Jena xtaqt nsaqsi dan li ġej Illum fl-aħħar tal-konferenza tal-istampa tiegħek l-Associated Press resqet pala l-ewwel mistoqsija tagħha li l-Unjoni Ewropea tixtieq li l-Portugal tħejji ruha għal aktar tnaqqis tal-budget. Il-programm ta' stabilità l Portugal eh, dan il-budget ġi ppreżentat u l-Portugal huwa pajjiż fejn mannix tip ta' frodi li għaddeja għal inqasek ek eh, Dan huwa pajjiż li għamel progress għax bejn l-2005 u l-2007 jgħat naqset id-deficit 6.1% u għamlet riforma ta' sistema ta' sigurta soċjali b'mod eżemplari. Allora, il-Kummissjoni tħoss forsi li jkun aħjar li ngħidu IVA, naċċettaw dak li hemm propost u nafdaw il-pajjiż jew inkella nintroduċu xi tip ta' reviżjoni iżda issa is-suq huwa tant sensittiv u allura bil spekulaturi u l-ħtiġijiet tagħhom ta' rating dawn huma qegħdin ovvjament eh, jorbtu fuq is-sitwazzjoni ta' dejn, allura forsi li nsemmu d-dubju mhuwiex l-aqwa eh, direzzjoni li nieħdu Eddin tassew nitalmu l-lezzjoni mill-Greċja, forsi tista' tagħmel ċara eżattament x'inhija l-pożizzjoni tiegħek għal dak inxaqsam il-Portugal. Thank you, Madam Chair. Grazzi, President. Ħafna mill-mistoqsijiet li għan kelli f'moħħi eh, smajt it-tweġiba tagħhom iżda wara eh, Enron l-entitajiet kellhom ibidlu l-imġiba tagħhom u xorta għadna nisimaw dawn il istejjer dwar securitizations illi seħħew mill-istati membri tagħna. Per eżempju, fondi tal-lotteriji, skemi għall-istudenti, ġviri għonek għandna ħafna eh, mezzi kreattivi ħafna, hemm ħafna mekkaniżmi li eh, jider li qegħdin jużaw dawn il-PFI, Special Purpose Vehicles, etc. Ġviri l-acronyms kolla tinsibu għom emmek, allora forsi wasal il-waqt li konna moratorju mal-stati membri illi jgħatu id-dejta taħħom mod ċar ħafna biex bekk aħna tassaw naraw xinu ma livelli ta' d-dejn taħħom. Viki. Viki, jek joġbok? Grazie ħafna tal-kommenti tijak. Aħna Iva, nabżon ta' iktar trasparenza ikunu li ħafna kieku tatini tati risposta li Sur Epping dwar il-kwistjoni speċifika li għajem li għajmet ukoll mill Sinjora Merkel dwar jekk hemmx bżonn proċess legali li għandu jiġi żviluppat biex pajjiż partikolari ikun sfurzat biex jitlaq l-euro, iż-żona euro. iż żona euro Fi rigward sa l-istakes jiena nixtieq nara l-fondi strutturali għal pajjiżi din hija ta' madwar 18 il-biljun euro ta' fondi strutturali li ma intużawx li jistgħu jiġu mogħtija l greċa fis-snin li ġejjin u għaldaqstant il-Kummissjoni tkun tista' iżżomm dawn il-fondi jew teddet li jżomm dawn il-fondi l pajjiż partikolari li kien qed jikser il-patta kabiru stabilità. Kien hemm ukoll membri tal-istampa li għallu li għanna nikkonsidraw ukoll eh, żieda fi kwistjonijiet ta' compliance biex dawn il-fondi kunu jistgħu joħorġu malajr kem jista' jkun Għanna bżonn ta' kjerifika dwar l-opinjonijiet kum dwar dawn. Isur Lengen, għandi żewġ domandi l-komissarju. l-ewwel dwar dak wara dak li għalli sur Klintz Aħna bħalissa qegħdin niddiskutu r-riżultati u l-konsegwenzi tal-problemi, però nixtieq proposti minn naħa tal-Kummissjoni kif nistgħu nsaħu l patta t-kabiru u kif nistgħu noħorġu proteġura ġdida ta' governanza pereżempju fost l-oħrajn. Għaw għatta kontradizzjonijiet. Is-surrejn fl-assistjar tiegħu tal-patt ta' stabilità tal-Portugal talab għal iktar kontrollazzjoni tal-budget għal din kienet ċaġa importanti ħafna, però mbagħad huwa faħar il program ta' self ta' dan il-pajjiż li kienet waħda għolja ħafna, jima nafxek dawn il-figuri mhumiex realistiċi. it domanda. Għana ser ikonna l-kap ta' Goldman Sachs nek maħna jindirizzana u nishtiq insaqsi jek xi stati membri tal-Unjoni Ewropea jishtiqux li jihdu l-Goldman Sachs il-qorti minħabba sekurizzazzjoni ta' dejn u fil-kas ta' Greċja per eżempju u oħrajn ukoll. Fil-rigward ta' min dottor taħna f'din il-kamra nħossu li u koll għanna xifti ta' responsabilità li nqasuħut minna kienu għedin jivvutaw u għacċettaw li Greċja titħol fi zona euro u għallura għanna xifti ta' responsabilità għal dan li ġara. Jena naf li il-Kummissarju Ren jitkellem l-Izvedis, għal aqsan se jitkellem f'din il-lingwa. Nixtieq nkun naf x'inhuma il-mekkaniżmi proposti mill-Kummissjoni jidher li fejn aħna meta għanna nitkellmu dwar pajjiżi li qegħdin jistennew dwar eh, eh, eh, għedin jistennaw barra miż-żona ewra, għandna analizzaw sew is-sitwazzjoni għaliex dawn huma jiġu affettwati xorta waħda bid-deċiżjonijiet li jittieħdu ġewwa iż-żona ewra. U dawn id-deċiżjonijiet jaffettwaw ħafna pajjiżi barra miż u ġewwa pajjiżi stess għandna qed niddiskutu il-każ tal-Greċja. Is-sur Ren ma jaħsibx li ikun tajjeb li ikollok pajjiżi barra miż-żona ewro li jipparteċipaw fir rigward tal-garantis u dan ikun sinjal ta' solidarjetà fl-Ewropa kollha. Mm, jista' jkun taw xi nies għadhom iridu jitkellmu, però ser imwafqu domandi u nieħdu r risposti mingħand il-Kummissarju. Jiena nixtieq nżid mal-domanda ta' Sur Schmidt fejn qal li inti ser tkun qed tinvoka artiklu wieħed tlieta sitta ta' trattat waqt li l-Parlament jixtieqek tieħu approċċ iktar ġenerali u tuża artiklu wieħed tnejn wieħed u tinvolvi iktar il-Parlament permezz ta' sorveljanza multilaterali u allura dan ikun jista' jikkomoda xi ftit iktar dak li kien qed jitlab is-Sur Schmidt. Il-Kummissarju jekk jogħġbok. Grazzi, Signora President, jiena nixtieq nibda Bid-domanda ta' Sinjura Tvela dwar l-istatistika tal-Greċja u il- domanda mistoqsija fil-Parlament li Sur Barroso. Dan jirreferi għal fatt li l-ħar darba l-Istati membri ma kienux lesti li jgħatu l-Komissjoni u l-Eurostat poteri ta' auditing. Jien ukoll nemmen li sa l-istati membri talmu minn din il-kriżi u din id-darba ser jipparteċipaw mal-ar kemm jista' jkun. Il-proposta hija waħda solida ħafna, saħħita Ġiet diskussa diġa ħames snin ilu, ġiet modifikata xi ftit, però mhux wisq u allura ma hemm l-ebda raġuni partikolari għalfejn din ma tistax tiġi adottata ma rek jista' jkun. Fir-rigward ta' time frame tal-governanza ekonomika għal-inqas fil-traduzzjoni bil-Danis hemm miktub li ilna nistennew għal tlet xhur propjament ilna dejjin 30 sena għaliex din il-kwistjoni għajmet f'ħafna rapporti varji mhux biss fir-rapport dalor eh, dwar l-Unjoni Ekonomika Monetarja. Dawn in-nuqqasijiet u dawn l-isfidi kienu ġew identifikati anka dak iż-żmien. Issa tallimna eh, it-talima tagħna u edin niprivaw insibu il rezoluzjoni għal krizi u stabilità monetarja u importanti li jkollna dawn it-tip ta' għodda biex inkunu nistgħu nissiguraw li jkun hemm stabilità finanzjarja fl-Unjoni Ewropea taħt kwalunkwe ċirkostanza. Però fl-istess ħin mingħajr ma noqogħdu nippuntaw subajna Ejjew ma ninsewx li il-Greċja kienet qed sosteni l-annifisa mingħajr ma kellha il-kapaċità li tagħmel dan u għamlitu għal ħafna snin. Dan kien atteġġament irresponsabbli għal snin twal. U dan irid jirranġa. Fir-rigward tal-IMF ejjew ma naġlux għaliex il-gvern Grek għadu ma milx lebda talba u aħna għadna qegħdin x'inhu l-ammont possibbli minna ta' l-IMF. Aħna lesti però din l-assistenza da manta tal-biċ. Is-sur xikluna refera għal metodi antiki tal-accounting Jiena konxju li għal dak, dak li semmejt u eh, tlabt informazzjoni, tlabt biex ikolli iktar informazzjoni dwar dan, nissa fi rigward tal-Greċja u l-fat li l-Greċja qed tiġi kastigata, jiena ma nistax ma naħsibx li dan huwa minnu fil-fatt l-Unjoni Ewropea turi solidarjetà mal-Greċja, kien hemm ukoll il-kwistjoni ta' jekk kien xem atti illegali jew inkella kriminalità uh, eh, f'rigward ta' operazzjonijiet statistiċi, eccetera. Jiena tlabt li servizzi tiegħi biex naraw jekk kien xemx xi atti legali li seħew u r-risposta fir-rigward tal-swap operations kienet le għaliex dawn kienu legali ġadak iż żmien jistgħu forsi ma jidhrux wisq eh, legali, però iva kienu legali dak iż-żmien skont il-liġi tal-Istati Membri u sa mill-2008 il-Eurostat uh, eliminat għal kollax din it-tip ta' prassi fir rigward tal accounting nazzjonali. Sa mill-2008 allura dan ġi irranġat il-liġijiet imbidlu fuq livell Ewropew u xaħġa leġittima mhux dejjem tista' tiġi jusab bħala legali. Jien ukoll saqsejt lis servizzi tiegħi kemm lek fin kif ukoll Eurostat biex jekk f'xi missjonijiet tagħhom ikollhom sospet ta' atti illegali jiena niġi informat mill-ewwel u mbagħad ninformaw l-awtoritajiet nazzjonali skont ta' min f'min taqa' il-kompetenza. Fil-rigward tal-ispekulazzjoni, jiena ma xtiex noqgħod nikkumenta fuq l-ispekulazzjonijiet għaliex Jiena sempliċement nista' ngħid li jekk il mekkanizmu għall-assistenza eh, finanzjarja għall Greċja għandha tiġi attivata huwa ċar li fl-ewwel sena li stati membri ta' zona ewra qed jikkommettu ruhom għal 30 biljun euro u dan huwa parallel ma l-ammont li għandu jiġi deċiż mill-IMF ovvjament. U mbagħad hemm il-programm ta' tliet snin u dan kollu ser jsir bbażi tal-assessjar tal-Kummissjoni li l-ECB u il ministru tal-Finanzi tal-Eurogroup. Mbagħad kien hemm domanda dwar il-Portugal minant is-Sinjura Ferreira assistjajna il-istabilità eh, tal-portal dan wara u jina grat ħafna għal eh, staff tijaj li ħadmu ħafna biex għaffu l-proċess. Aħna rispettaw regoli u aħna namlu dak li nipritkaw u dan it skont il-patta kabiru stabilita. Aħna nħossu li il-gvern Portugiż ippreżenta patt ta' stabilità tajjeb ħafna u konkret. Jinkludi xi riski dwar id-data tal-2009, dwar id-deficit tas settur pubbliku u wkoll fir-rigward ta' żviluppi makroekonomiċi. U jekk ir-riski tal- ta' dan kollu jiseħħu allura ser ikun hemm bżonn ta' Eh, miżuri biex inkunu nistgħu nilħu l-għanijiet dan il-proġett ta' stabilità. Eh, Signora Ford referiet għal domanda ta' sura Pink dwar jekk pajjiż li qed ifalli għandu xi sforzat biex joħroġ miż-żona euro u jiena referejt għal proposta tal-Ġermanja dwar il-Fond Monetarju Ewropew. fil fama tiegħi it-rattati jitolbu li dan jinbidel u aħna il-koll nafu xinu ma l-implikazzjonijiet ta' dan. Il-proposta tagħna fuq mekanizmu permanenti ta' rezoluzjoni għal kriżijiet ikun ibbażat fuq kondizjonalità speċifika u dan ser ikollu isir b'mod ċertament mhux attrajenti biex bekk l-ebda pajjiż ma jkun jixtieq jużah. Però personalment għandi xi riservi dwar l-għażla ta' ħruġ miżona ewra sforzata għaliex dan imur kontra il-filosofija siħa tal-fundaturi tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni iktar maquda. Sur Jangen saqsad dwar meta ser konna proposti konkreti aħna se nagħmlu hekk fi ġimgħat li ġejjin u jiena xtaqt niddiskuti mal-Parlament kif ukoll mal-Kunsill u nixtieq nikkonsulta lill-stakeholders dwar dan u ftit ġimgħa oħra għana ser konna proposta konkreta dwar rinforzata l-patta ta' skabiru stabilità dwar sorveljanza ekonomika eh, iktar b'saħħita u wkoll fuq mekkaniżmu ta' riżoluzzjoni għal kriżijiet. Fir-rigward tar riski u jekk dawn ux ser jimaterializzaw ruħom iva mbagħad ikollha nieħdu miżuri addizzjonali, jiena naqbel ma' Sur Schmidt m'għandniex noqogħdu nagħtu it-tort lil ħattijħor aħna rridu Eh, nitalmu minan xuxin għaliex jekk nodu waħlu f'xuxin musser nilħu la soluzzjonijiet u la ftejn. Irrefrejtu dwar governanza ekonomika jekk din għandix tapplika l-Unjoni Europea kollha u żona euro. Ir-risposta tiegħi hija lill-Unjoni Ewropea kollha, aħna Unjoni ta' 27 stat membru u aħna rridu nużaw dan il-fattur bħala l-punt ta' tluq tagħna. il sinjora President ir-referiet għall artiklu wieħed tnejn wieħed għal iktar involviment tal-Parlament. Jiena Iva naqbel ma dan l-artiklu wieħed tnejn wieħed li għandna nużaw iktar namlu rekomendazzjonijiet iktar b'saħħithom u b'mod iktar tajjeb u jkollna uh, avviżi kmini kemm jista' jkun għaliex għandna nużaw dan din l-odda ħafna iktar għaliex ma użajniex biżejjed fil-passat. Dan jikkonċerna li 27 stat membru. Għanna ħdimna għabbażi ta' trattat il kollox iwar ċar artiklu sitta ikopri l-istati membri kollha u jien nistieden l-istati membri li jil u il-kondizjonijiet biex jiru membri ta' zona euro biex jitlu fi zona euro u mbagħad ikunu parti mill-governanza eh, rinforzata ekonomika tal-Unjoni Ewropea. Grazzi. Nixtieq insaqsik dwar L-ħar set ta' risposti tija inti semmejt li stati membri kolla jridu jgħamlu rapport tal-operazzjonijiet tagħhom. Dan ikopru xi tip ta' moratorju li għajmet is-sinjura Swinburne dwar l-operazzjonijiet tal-balance sheets, inti ser tkun qed titlab biex dawn kollha jiġu rapportati u mbagħad allura forsi s-surra damek ikun jista' jirrispondi għal dan. Iva, nista' nirrispondi ma nibżon ta' dan l-artiklu fil-fema tiegħi għaliex dan huwa rapportaġġ normali li l stat minn kwalunkwe stat membru u dan huwa dinja parti sħiħa ta' dan il-rapport. Pero Iva, nistaw nisimaw iktar dwar u iktar tard. Iva, naf xta' tinsaqsi kax naf li ser kolok tutla. Walter, tixtieq tkompli? Grazzi, Signora President. Wara, fil-rigward tal-moratorium, U f'rigward tal-clean data, fil-fema tijaj fil-sistema statistika Ewropea aħna jista' jkun li aħna iktar avanzjati mill opinjoni xettika tagħkom. Naħseb li sistema Ewropea tal-statistika għandha ħafna regoli, aħna għandna regoli għal partnerships, pubbliċi, privati, assekuritizzazzjoni, għall-SPVs, għall-swaps u allura aħna qegħdin inkopru il-loopholes kollha li jista' jkun jeżistu u allura għalissa il-questionnaire tagħna li jista' jkun li għandu jiġi rispost mod tajab mill istati membri inkludi dawn l-operazzjonijiet kollha. Umbagħad f'koordinazzjoni ma' l-Istati membri aħna qed nitolbhom biex jikklassifikaw jew jirriklassifikaw e, jekk pereżempju jekk tieħu l-każ ta' regoli non eżistenti fl-2001 meta fl-2008 regoli imbidlu id-deb tkun U allura id-dejn għandu jiġi ikklassifikat. U l-moratorju li qegħdin titolbu allura huwa parti mi kwestjonar tagħna darbtej fis-sena. Issa fir rigward tal-cash basis jiena ma nafx eżattament li ma pajjiż issemma, pero hemm iktar minn pajjiż wieħed li qed jaħdem bil-cash accounts mod partikolari fir rigward tal-working eh, balance tal-gvern. Nista' nassigurakom però li aħna nittrasferixxu dawn il eh, cash based recordings u allura naħseb li il-kwalità u il-komparabilità tal-istatistika Ewropea fil-rigward tad-dejn u id-deficit huma ta' kwalità għolja ħafna u ħafna iktar mill tlet mit statistika li aħna palissa għadin produċu, allura aħna għedin fi stadju avanzat ħafna. Grazzi ħafna. Ħadd iktar ma donnu qed jitlob nil-kelma biex jistaqsik xi ħaġa oħra. Allura bekk ikkonkludejna l-ewwel sessjoni. Domna kemm xejn iktar nittama li din ma tikkawżawx ħafna iktar problemi għas-sessjoni li jmiss. Walek issa nistgħu ngħaddu mal-ewwel għat-tieni parti, għat-tieni sessjoni fej għandna panel ta' rappreżentanti mill-industrija li ser jihdu u jsibu posta mawnek fer fej kienem s-surren Sur s-surra da maħar. Mela pala introduzzjoni għal din it-tieni sessjoni u minkej sakemm e, e, e, il-persuni jsibu postom Forsi kun ta' sorpriża li għal xi persuni minn dan il-komitat jew pubbliku li l-istati membri jużaw xiliet tal-bank ta' investiment biex jirranġaw id-dejn tagħhom. Forsi din m'għandix tkun mm, ta' sorpriża li kemm li hawn min ikoll ħafna dejnu u jkollu jamministraħ, allura rridu nħarsu x'inhuma il-mekkaniżmi għal dawn l-attivitajiet, x'inhuma il raġuni biex wieħed ineħiddej mill il-balance sheets u x'inhuma l space involuti jew inkella x'inhuma l space jekk wieħed ma jagħmilx hekk. U hemm strumenti li jmorru li lim pressjoni politika bħal pressjoni biex wieħed inijat l-euro b'mod suċċess, b'mod ta' suċċess u li wieħed li jgħid li għan il-pakket ta' tkabbiru stabilità u forsi jem parallela hawnhekk speċjalment dak li qalunna dwar il-banek li wieħed forsi jista' jneħħi ċertu affarijiet mill-balance sheet sabiex wieħed jibqa' fil-capital requirement. Ġifieri għandna l-istess tip ta' strumenti li huma dejjin u li huma ir-regolamenti li jikkawżaw l-attività. Però rridu naraw eżattament x'hemm hemmhekk. Forsi nistgħu nduru lura mill-ġdid li l-pubbliċità li ngħatat lil spekulazzjoni għal bonds grigi jew inkella l-credit default swaps għal xi żmien ġi mistoqsi ħafna li l-figuri li ħarġu mill-rapportaġġ ta' superviżuri u, u l repositri ta' DTCC jappoġġaw dan l-istess din l-istess perspettiva ta' spekulazzjoni, rek nistgħu niverifikaw jekk forsi din ġiċ eżagġerata u anki n-natura ta' li jitinvolvi l-entitajiet involuti jekk ix eh, jekk per pereżempju hedge funds kif eh, inkidweb f'ċertu gazzetti jew inkella jekk din l-attivitajiet kien hemm tinvolvi hedge funds oħra leġittimi u oħrajn. Għalhekk biex inwieġeb dawn it-tip ta' punti u ħafna oħrajn. Nista' ngħidilkom li issa għandna preżentazzjonijiet u l-opportunità anki biex tagħmlu mistoqsijiet għas Sur Corrigan, iċ-Chairman ta' Goldman Sachs Bank tal-Istati Uniti, u l-ex eh, eh, eh, l-ex chairman ta' Riserva Federali tal-Bank tal-Stati Uniti. Umbat dawn jista' jwiġibkom. Umbat għanna Sir Richard Metcalf li huwa l-kap tal-politika globali għall international swaps u associazzjoni ta' derivattivi. U għalhekk forsi kun jista' jagħtina stamp aktar ġenerali rigward l-industrija. Mela l-ewwel ħajk l-kelma li Sur Corrigan jekk jogħġbok. Grazzi tassew, Signora Chairman. Tista tpoġġi bil-qeda sabiex bekk tkun tista tkun aqreb li l-mikrofon nisimgħu kaħjar. Grazzi tassew, Signora Chair, għall-istedina of Sinar kif tafu. Jiena ressaqt eh, kumment bil-miktub il kumitat li tixħet l-attenzjoni fuq is eh, suġġett doppju ta' amministrazzjoni tal-perspettivi ta' sovranità tal-amministrazzjoni ta' debt u l-facilitazzjoni ta' derivativi u sorveljanza fis-suq. Għallek kiena se nagħmel referenza għal ġertu punti ta' proċedura li jiena mill-fistess qarrija. Mela l-ewwel punt ħanisħaq fuq punt kien partikolari waqt il-diskussjoni u din bħala parti minn din il-kwistjoni u perspettiva u amministrazzjoni aħna rridu narfu li il-rapportaġġ finanzjarju minn eh, kumpaniji privati huwa arti aktar mill xjenza U daw ma nistawx dejjem jantipiċipaw kull tip ta' problema jew realtà li tista' ikunem. hemm. Bħala eżempju, kif anka minna referenza li f'diskussjoni ta' qabel, ħafna pajjiżi kien hemm obbligazzjonijiet finanzjarji rekwiżit finanzjarji, però dawn mhux dejjem intlaqgħu fil-budget u dawn jinkludu ċertu eżempji kif tistgħu issibu fis-qarja tiegħi. Il-perspettiva tiegħi fuq dawk l-eżempji hi li din hija waħda mir-raġunijiet għalfejn huwa importanti ħafna li jkollna istituzzjonijiet bħal l-Eurostat fl-Ewropa u l-Uffiċċju ta' Budgetarju fl-Istati Uniti u standards indipendenti biex ikunu jistgħu japplikaw dan fil-politika u anki madwar id-dinja. Il-fatt ta' dawn u sfidi oħra hija għalfejn jiena nemmen li il-proċess ta' amministrazzjoni tad-dejn fuq livell sovran mod partikolari għandu jkun gwidat minn numru ta' prinċipi e- e- e- ċentrali ħafna minnhom tista' sibuhom fil-istqarrija tiegħi, pero jiena hawnhekk ser nagħmel referenza għal uħut minnhom biss. L-ewwel waħda li l-politika tal-amministrazzjoni tad-dejn fil-prattika għandhom dejjem jarfu il-kwistjoni fundamentali, per eżempju, l-ewwel net aħna rajna eżempju fejn il-pubbliku il eh, mod wiesa rrit li jagħti l-benefiċċji tad-dubju għall-implikazzjonijiet il-pajjiżi individwali ta' ta', ta zbilanċi kbar fil-budget. Projekta li eh, zbilanċi b'għawem, it-toleranza teb u tisparixxi wkoll. Meta dan issaħħu mbagħad l-isfida tal istministrazzjoni tad-dejn u l-spejjeż tas-servizz tal-dejn li qed jola tola b'waħda tola bil-kbir. Imbagħad jiena nemmen li organizzazzjonijiet bħal Eurostat għandhom ikollhom ammont oli ta' indipendenza politika ta' bilħaq Jiena nħoss li kas b'saħħtu jista' jingħad li indipendenza politika bl-kontabilità għall-Eurostat hija kemm hija importanti kemm għall-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll punti oħrajn. Imbagħad għandna l-amministrazzjoni tad-dejn bla dubju wara li wieħed jara x'inhuma l-profili u l-aħjar profili Anka meta jkun eh, jiswa ħafna ħlufs huwa vitali u importanti. Għalhekk tajb li nisimgħu il-twissijiet ta' dawk li jaħdmu fil-privat, anki f'dak li għandu xieqsam ma' tattiċi u amministrazzjoni tad din u anki strateġija u din hija dejjem utli ta' bilħaq din waħda mill-raġunijiet għalfejn ħafna pajjiżi kellhom grupp ta' primary dealers u private securities L-aħar punt nixtieq nsemmi sur President u punt li qed nagħmlu referenza li mod partikolari anki fid-diskussjoni ta' qabel. Il-rapportaġġ finanzjarju livelli ta' accounting għal sovrani għandu jkun ċar u trasparenti kemm jista' jkun. U matul iż-żmien għandu jipprova jaħdem sabiex jikseb konsistenza internazzjonali kemm jista' jkun possibbli ta' bilħaq kif qed nara jien biex aħna kun nistgħu nimxu aktar l-armonija transkonfinali u linji gwida ġeneriċi u prinċipji rigward finanzi sovrani hija importanti u wkoll ambizzjuża. Dawn il-prinċipji mhumiex taħwida sħiħa, il-sbilanċi ma' sbilanċi u dawn dejjem iridu jiġu finanzjati. Pero l-estensjoni l-fatt ta' dawn il prinċipli li wieħed iżomm magħhom sabiex jgħinu u joħolqu eh, suq robustu miftuħ għal finanzi governattivi. Tini parti l-izqalija tiegħi, Sinjura Chair, tagħmel referenza għal faċilitazzjoni tal-Facilitating Derivatives Market Surveillance u kif tafu kif taf inti u l-kollegi tiegħek jafu dan huwa suġġett kumpless u nixtieq nisħaq l-attenzjoni u mill-bidunet li minkejja żmienijiet diffiċli f'dawn l-aħħar sentej u tlieta progress sostanzjali fil-fatt sar. Fil-bidu tal-2005 sa meta trattajna ma' punti kruċjali rigward li daf fl-infrastruttura fil-suq tad derivattivi ħafna minn daw il-problemi fil-fatt tqajmu minn numru ta' grupp ta' industrijalina fil-fatt konċer tagħhom. Fortunatament, minħabba tmexxija fil-Federazzjoni ta' New York u anki l-Komitat Internazzjonali tal-Banek Ċentrali u anki regolatori bl-inklużjoni ta' uffiċjali minn fost l-Ewropa, sar progress sostanzjali matul dawn l-aħħar ħames snin biex nippruvaw innaqsu il-ġifijiet strutturali ta' bilħa nista nistipula li jekk kieku ma kienux għal dawk l-inizjattivi l-kriżi finanzjari kienet tkun ħafna ar. Forsi ħafna aktar għar mill-li kienet. Kifat fl-istqarrija tiegħi nizzilt ħames sitt eh, eżempi eh, konkreti li diġa saru jina mux ħot nerġa nirrepetijo. Bl-eċċezzjoni għall-aħħar waħda u dinija l-fat li Wara diskussjonijiet fost il-parteċipanti tassu regolatori u gruppi vari ta' industrija, Faċilitajiet regolati ta' Centralized Counterparty Clearing għal klassijiet differenti ta' tranzazzjoni bdew, per eżempju BCDs, u implementazzjoni sħiħa ta', ta tali faċilitajiet ta' clearing se jieħdu żmien. L-innovazzjoni ta' CCP għandha iġġib maħħa tnaqqi sistematiku ta' riskju sistematiku assoċjat mal kummerċ ta' derivatives, mo partikolari minħabba li wieħed isibhom anki fil-credit default swaps. Nixtieq nenfasizzaw kol u jina hawnhekk ser nagħmel taqsira ta' dan tafu li kienem l inizjattivi li għaddejjin bħalissa. Waħda minnom i li li Central Clearing għall derivative standardizzati bejn id-dealers u partiċipanti oħra fis-suq li ser iwittu triq lejn aktar informazzjoni ta' kummerċ u aktar trasparenza qed issir. Ta' bilħa f'dan ir-rigward wieħed irid jenfazizza li hekk kif huma l-affajt bħalissa 95% ta' huma miftuħa b'mod elettronika ta' dawn il-pożizzjoni ta' CDS u hemm disa standards wieħed jista' jsibhom rekordjati fil-warehouse ta' DTCC u uħut mill-arranġamenti qed isiru għal rati ta' interessi u equity derivatives. Nixtieq nenfasizza li permessa dawn il-faċilitazzjonijiet li hemm qed jaħdmu bħalissa huwa possibbli wkoll li rapporti kull ġimma grossu net jikwalifikaw il pozizjon tas CDS għal l-entitajiet kollha bl-inklużjoni ta' stati sovrani dawn huma wkoll disponibbli u ċertu ċirkustanzi il- min qed jipparteċipa fis-suq u anki fil-OTC derivatives ħajkun affaċċjati minn standards kapital b'mod stret u aktar supervizjoni rigoruża mis-superviżuri tagħhom. Kif diġà qabel, anki llum il-ġurnata, is-supervizjoni prudenti kważi kullimkien fil-pajjiżi kollha għandhom l-awtorità li jitolbu informazzjoni dwar il-kummerċ exposure data kif ukoll informazzjoni rilevanti minn istituzzjonijiet individwali hekk kif iħossu li jkun xira is-superviżuri. Ta' f'dan ir-rigward l-investigazzjonijiet minn superviżuri li jixtu l-attenzjoni tagħhom fuq tali suġġetti bħala problemi ta' problemi kollaterali u inkera ta' marġini jħossu jistaw jitolbu jew jamlu twissija bikrija għal problemi jistgħu umu. Hemm ukoll inizjattivi oħra flimkien ma' miżuri li diġà ġew implementati, però skont jien dawn jikkostitwixxu kemm il-kondizzjonijiet neċessarji suffiċenti biex joħolqu jew isaħħu sigurtà u trasparenza ta' derivatives ta' ta' derivativi tal-OTC. Pero kif aħna għedin għaddim tali riformi rridu nqodu attenti li nassikuraw li tali swieq ikomplu jilabu u jaqdu rwol vitali taħħom biex jiprovdu likwidita kif ukoll il-price discovery u kemm id-derivatives kif ukoll il-cash markets fil-firxa sħiħa tagħhom ta' strumenti finanzjari li huma fl-aħħar mill-aħħar kollha ċentrali għall intermedjazzjoni finanzjar tal-proċess ġenerali. Grazzi ta' Grazzi tassew, saħna nistaw naddu għattini prezentazzjoni tassu Richard Metcalf. U għalek naħseb il-membri diġa edin xejru idejom biex jamlu mistoqsijiet tagħhom wara mela sur Metcalf. Grazzi tassew, Signora Chair u membri distinti tal-Komitat Ekonomiku u Affarijiet Monetarju, jina ser nixħod il-nitkellem fuq il-supervizjoni monetarju u tal-lim li aħna l-ħaqna f'dan l-aħħar u anki rigidità tal-infrastruttura titjib fir risk management kif ukoll e, elementi oħra, affarijiet li diġa tkellem fuq Mr. Corrigan. Mela, fuq it-trasparenza supervizorjen naħseb li dan huwa qasam fejn aħna bħala industrija nistgħu nagħmlu mod produttiv flimkien mal-komunità leġislativa anki meta ngħidu li kultant li niftħu għajnejna nkunu imdawla dik hija l-aħjar metodu ta' prevenzjoni. Hemm ukoll kunċetti wiesa involuti hawnhekk jiena ser ngħid li minħabba l-fatt li m'għandniex mandat mhux fih dan il-kwalifika tagħna eh, x'tip ta' rapportaġġ huwa adegwat min irid jagħti d-dejta lil min għalhekk il-kummenti tiegħi se jkun aktar ġenerali rigward l-integrità tal-marketing fi direttiv tal-OTC, mux ħan itkellem ħafna aktar fuq il-trasparenza tas-suq għax dinja kwistjoni separata li teħtieġ eh, analiżi ta' cost benefit differenti, pero nixtieq ngħid ukoll li aħna b'mod konsistenti qed naraw punt wieħed li trasparenza qed issegwi żviluppi ta' likwidità u mhux mod ieħor. Bil-kontra ġifiri, Bħala l associazzjoni tal-Kummerċ aħna qed nirrappreżentaw numru ta' msieħba għal derivative contracts u din tinkludi il-stati sovrani u entitajiet sovrana li għanna madwar 70 minnhom u dawn jinkludu fund managers li jużaw derivativi tal-OTC li biex jamministraw ir-riskju u għamlu hekk mill-bidu tal-snin 80. Jiġifieri dawn l-istrumenti mhumiex mod partikolari ġodda l-ewwel każ ta' derivattiv pubbliċitat kien currency swap lura fl-1983 u kien hemm ukoll il-bank din jinvolut fihom. Fil-perjodu ta' wara narajna marked market jew inkella il-code value accounting jikber u dan fil-fatt kien importanti ħafna lina. Dak li jaqblu il-membri tagħna u li l-parteċipanti kollha jaqblu li trasparenza supervizorja tista' taqdi rwol vital biex tassikura il-prudenza u l-effiċenza ta' dan is-suq li fl-aħħar mill-aħħar jaqdi l-ekonomija wiesa. Is-suq huwa sinifikattiv u anki b'mod sistematiku. Madana kollu aħna rridu nkunu ċari li l-ammonti edin friskju permessa ta' kontratti ta' derivatives u ma' frazzjoni zaħira biss għal dak li insibu fis-swieq ta' securities bħal isħma u l-bonds, ġifri mux multiplu kif inqisuh u l-ammonti huwa ammonti kbar tal-global GDP, tal-GDP globali u mhux multiplu. Jien naħseb li trasparenza supervizorja tista' swassala żewġ benefiċċji, l-ewwel waħda l-kontroll ta' tip ta' manipolazzjoni tas-suq li għalkemm tista' tkun rara tista' teddet il-fiduċja fis-suq u l-iżvantaġġ tal parteċipanti oħra fis-swieq. It-tieni benefiċċju għandha x'taqsamma injoranza jew inkella li wieħed ma jħarix il eh, dak li jsir fis-suq. Ġrijak pereżempju kun hemm kumpanija waħda li tista' tieħu sem kbir Wiet irid ukoll jara li dawn l-anit jintlaħqu għalhekk huwa fl-interess tagħhom għaliex jekk dawn jitħallew ma jkollhomx supervizjoni dawn jistgħu jikkawżaw dannu lin-negozju. La darba jkunu jkun hemm supervizjoni allura ma jkunx hemm għalfejn ma jaħdimx b'mod ħieles bil-kuntratti kollha li jkollu. Jidher ukoll ċar li s-soluzzjonijiet għall integrità tas-suq huma sempliċi, pjuttost sempliċi. Il-rapportaċ ta', traspo, ta transitorju permetti l-parteċipanti tassu biex eh, jamlu dak il-kommerċ tagħhom fil-ħin U fil-fat id-derivatives tal-OTC imorru lil mill dik li seħula il-mifid. Tali sistema tippermetti supervizu biex jagħmlu distinzjoni bejn minnaħa ikollhom proċess adegwat ta' informazzjoni tal-prezz fejn derivatives ikollhom ruol prinċipali x'jaraw li jassikuraw uh, two-way market. U minnaħa l-oħra tip ta' mġiba li tista' tawweċ il-prezzijiet. L-abilta li wieħed jagħmel distinzjoni ta' daw il-proċessi bla dubju huwa vitali. Għal Systemic Oversight unbat il-repositories ta' DTCCs jipprovdu stampa ġenerali biex l-informazzjoni fuq id-derivatives fuq livell globali, per eżempju fuq rati ta' interess, tittieħed f'post wieħed kif nistgħu nsibu għal dawk id-derivatives ta' kreditu jew isħma. Minħabba konem espożizzjoni ta' msieħ boħra dawn jistgħu joħolqu cross orders Għalhekk huwa vitali wieħed jassikura ikun hemm eh, stampat xaħsija ċarta l-pożizzjonijiet. Għalhekk repository wieħed minn asset class hija resoluzzjoni adegwata mhux għax iktar irħisa suq li tassew, però għax tilħaq l-aħjar standards għal perspettiva ta' supervizjoni numru ta' dettalji biex wieħed jassikura ir-rapportat ta' transizzjoni u rate prepositories jikkomplikaw din is-sitwazzjoni ġifri importanti li jkollna technical standards dak li għandu x'jaqsam mal-lingwaġġ ta' rapportaġġ. Sfortunatament dan diġà qiegħed f'postu. Hemm xi sfidi oħra qudiemna però b'mod partikolari rigward il-konfidenzjalità ta' informazzjoni dwar il-konsumaturi fil-transazzjoni ta' derivatives u anke fejn issu għandu rrida hemm ċertu ostakli legali f'ċertu ġurisdizzjonijiet biex wieħed jipprovdi din informazzjoni. Għana palissa naħdmu mill-qrib ma' supervizuri biex nideterminaw l-skala ta' din l-isfida u modi kif nistgħu nelbuha. Jien naħseb li tajjeb ukoll li naraw li jew ninsaħħu fl-istess waqt li s-source fil-każ tad derivatives li hija disponibbli għal kulħadd qed tipprovdina informazzjoni dwar il-pożizzjonijiet fil-credit derivatives. Id-data ta' DTCC li qed tiġi pubblikata kull ġimgħa rigward il-credit derivatives li pożizzjonijiet miftuħa huma frazzjoni biżgħira ta' turnover kollu u frazzjoni żgħira tal l-outstandings, l-issuance outstandings l outstandings tal bonds u l-loans Din ovvjament tista' tirranġa ir-riskju, però mbagħad hemm ukoll kwistjoni kbira fuq l-insecurity sal skambju ta' skambju barroni anki għal foreign exchange. U dan bid-definizzjoni jista' jirrifletti biss dak li qed isseħ f'dak il-suq tal-bonds. Fl-istess waqt, għal investituri kbar dawk li jużaw dawn it-tip ta' swaps, disponibilità ta' dawn l-istrumenti jagħti aktar fiduċja biex jieħdu pożizzjoni ta' bonds l-ewwel net u m'hemmx dubju illi r-restrizzjoni jista' jwassal biex dawn ikollhom aktar eh, tħul għoli biex jgħu hemm kompensa lihom. U dan ovvjament ifisser li jkollna aktar prezzijiet għolja. Pala Assoċjazzjoni Internazzjonali b'membri f-57 pajjiż u 23 mill-27 stati membri tal-Unjoni Ewropea aħna nappoġġjaw koordinazzjoni effettiva għall approċċ ta' derivattivi għaliex dawn jirrappreżentaw tassew is-servizz finanzjarju transkonfinali aħna nemnu f'approċċ prammatiku għal dak li għandu x'jaqsam l-infrastruttura lokali u li mill-post ta' biċċa infrastruttura minħabba natura tas swieq il-koordinazzjoni transkonfinali essenzjali u jekk aħna ma natux każ dan ifisser illi ovvjament ma nistax inwarbu fil-fatt dan il-koordinazzjoni internazzjonali issa dwar il-kwistjoni ta' eh, exposures kbar aħna ninnotaw u napoġġaw il-fatt li l-Unjoni Ewropea għandha leġislazzjoni eċċellenti Hemm miżuri li speċifikament eh, għandhom fil-mira tagħhom dawn eh, l-exposures ta' kreditu kbir u aħna wkoll nemnu fid-disciplina ta' mark-to-market accounting u mbagħad ukoll ikun hemm il-hedge accounting. Dan ovvjament huwa disciplina importanti għaliex ifisser li derivativi derivattivi jitlu fil-balance sheet. Allura biex nikkonkludi, Iva fadal ħafna xogħol xi seħħ ħafna minn dan ix-xogħol huwa tekniku u ħafna minnu huwa fuq livell ta' ftehim globali politiku. Allura li nistgħu nagħmlu li nidentifikaw l-aqwa direzzjoni fejn irdu naslu u bekk aħna jkollna l-istess tip ta' vjaġġ biex ngħidu hekk. U kieku kelli nagħti taqsira jkolli ngħid illi ovvjament id-dawl tax-xemx huwa l-aqwa mezz kif nagħmlu diżinfettazzjoni. Grazzi ħafna. Thank you very much. Um... Grazzi ħafna, issa ħajkonna il-membri li se jitkellmu jitispieċini hemm xi membri li se jkollhom jitilqu biex imorru lura lejn eh, pajjiżiet tagħhom dawn huma l-membri. Niklas Salvacaros, Oli Schmidt and Verna Langen. Um, so we'll start. Allora, nibdew issa Bl-ewwel kellima, grazzi President, grazzi għal dan dan il-preżentazzjoni interessanti u u għek edin naraw x'se jkun il-regolamentazzjoni tal-ġejjieni u dak li edin naraw għankoraġġanti. Ikolli najt illi minix tant eh, ċerta illi aħna nitrattaw l OTC derivatives eh, se jkun bizzejed biex aħna ovvjament eh, innatfu biex ngħidu hekk dak li smajna anki minn dak li smajna mill-ewwel prezentazzjoni Sur Corrigan, naf li intom intom x'l-uniku bank ta' investiment li qegħdin tagħmlu securitization tal-assi tal-gvern, naf li hemm ħafna kollegi oħra ta' tiegħek qegħdin jagħmlu ukoll, iżda jkun utli utli għalija wkoll illi neħles din pal l-ewwel mistoqsija li nużaw dawn il-sovereign debt swaps pal eżempju, forsi tista' tispjegana fejn id-differenza jekk hemm bejn prodott finanzjarju li jinbieħ biex ikun ta' benefiċċju għad-Dipartiment tat-Teżor u transazzjoni li waslu mbagħad għall-ħabi. U allura fejn ir-responsabilità f'dana kollu? Min qed jixtri u min qed u x'tib ta' ħtiġijiet irid ikun hemm ma' l arriġinatur tal-istruttura proposta. Naseb dina jista' b'xi mod jista' jtaf x'tib ta' ħsibijiet li kellna f'dan l-aħħar żmien u biex bekk intom tkunu tistgħu tiċċaraw il-pożizzjoni dwar dan ukoll. Grazzi. Mrs. Podimarte, I take your... Signora Podimarte, umbat ovvjament nisimaw il-tweġibiet. Grazzi, President. Jena nishtiq nirringrazzja l żewġ mistiedna l-prezentazzjoni tagħhom. Jien għandi mistoqsija dwar l-inizjattiva li ttieħdet mill-Prim Ministri tal-Greċja u tal-Lussemburgu kif ukoll min-naħa tal-Ġermanja U l-President Franċis ukoll kien involut, kien ittra, drizzata l-Essur Barroso, huma talbu li aħna nwet investigazzjoni dwar ir-rwol u l-konsegwenzi ta' spekulazzjoni. Daw bonds pubbliċi egregi. U f'din litra huma wkoll talbu li jkun hemm aktar sigurtà tas-swieq ta' swieq ta', ta, ta derivattivi ġifieri. U dan se jseħħ permezz ta' struttura waħda ta' likwidazzjoni għal dawn il-prodotti. Allura, kif nistgħu niggarantixxu l-indipendenza ta' din l-istruttura? Wara li jiena smajt lilkom qed nifhem illi intom tkunu favur illi ikonna tali struttura. U bat nixtieq nkunna naf ukoll jekk għandniex nwaqfu kondizjonijiet minimi għas-CDS u dak kien propostu kol fil-litra tal-gvernijiet Walek għanna namlu proibizjoni ta' l-akwist ta' CDS u dan jintużaw mbagħad biex inkopru r-riski. Grazzi Sur Corrigan, tixtieq twieġeb l-ewwel u nisimaw nisimgħu s-Sur Metcalf. Mela. L-ewwel mistoqsija. L-ewwel net intom użajtu il-kelma Ingliża concealment ġvili bħet jahbi. Kelma ovvjament, kem xejn ovvjament forsi goffa u u mux forsi dan għandu jiddeskrivi situazzjonijiet speċifiċi li inti semmejt jekk ikun hemm wis eh, ħabi, uh, allura ovvjament ta' din il-kwistjoni oħra iżda jekk minn oħra qed nitkellmu dwar oqsma fejn it-trasparenza forsi s-setat kienet aħjar. Nista naqrba ma dan, nista rridu nsommu f'moħna illi dawn it-transazzjonijiet illi jinvolvu Goldman Sachs u Greċa, ovvjament huma ta' xar snin u minn dak iż-żmien lawn kien hemm eh, ħafna titjib fi dak nixtaqsam trasparenza. Issa, il-kellima eh, saqsiet jekk jiena nemmen li dawk ir-responsabiltajt aktar trasparenza u miex fiħdan jaqawx fidejn minnet jixtri u minn fidejn minnet ibiħ. U tweġiba weġiba hija t-tnejn. Jiena tassew nemmen li Iva, il-responsabilità taqa dan iż-żewġ partijiet u u mis-sena 2000, mis-sena 2001 2001 u matul dawn l-aħħar snin tal-kriżi, aħna rajna li kien hemm movimenti sostanzjali fid-direzzjoni ta' kjarifika u nispjegaw anki xi kultant bil-miktub x'inhuma r-responsabiltajiet relattivi assoluti ta' kemm min qed eh, ibih kif ukoll min qed jixtri. U mod speċifiku jiena ngħid illi skont il-fema tijaj u l-esperjenza tiegħi, wieħed mir-responsabiltajiet illi inħoss li hija tassew importanti minnaħa ta' min qed ibih biex ngħidlek, min qed jirranġa eh, it-transazzjoni hija eh, anki f'sitwazzjoni ta' klijenti sofistikati ħafna biex bekk aħna niżguraw li d-dokumentazzjoni assoċjata ma' dawn it-transazzjonijiet tkun komprensiva u wieħed ikun jista' jifhem din id-dokumentazzjoni u min huma responsabbli għalhekk naħseb dinja mistoqsija eċċellenti u nixtieq nisaq mill-ġdid illi iva, iż-żewġ partijiet huma responsabbli aktar ma nżommu dan f'moħħna, aktar ovvjament se jkollna suċċess. Issa, it-tieni mistoqsija. Issa, din il-kelma spekulazzjoni. Naħseb din hija eh, din hija kelma ovvjament nirridu attenti minna. Ovvjament tista' tiġi interpretata b'modi differenti minn persuni differenti U allura jina xtaqt nġbet l-attenzjoni ta'kom għal xaħġa u dana juri kif aħna nifmu din il-kelma spekulazzjoni, bl-Ingli speculation, u allura jena nishti nanalizza kunċet sempliċi e, fis-suq ta' derivativi u anke fis-suq oħra il-fatt huwa li għal kull min ibiħ hemm min jixtri u għal kull min jixtri hemm min ibiħ. Ek għalhekk jaħdmu is-swieq u allura jekk xi ħadd kumpanija jew pajjiż jrid jara li biex dan kollu jisseħ irid ikun hemm il-kummerċ u bid-definizzjoni il-persuna l-oħra fuq inħal l-oħra tal-kummerċ hija involuta u allura noqdu għat attenti hemmhekk kif aħna qegħdin inqisu dana kollu. Naħseb dak li jiġri huwa u li dan jikkontribwixxi wkoll għal validità ta' tħassib tiegħek biex ngħidlek illi skont id-dinamika ta' xiri u l-beħ dana kollu jista' jinfluenza il-clearing price għal strument partikolari u transazzjoni partikolari u dana jasal fil-fema tiegħi għat-tieni parti tal-mistoqsija tiegħek. Kif inti suġġerejt fil-mistoqsija tiegħek, ovvjament jiena għandi ħafna simpatija għat tipi eh, ta' forum differenti li huma disponibbli fil-istqarrija tiegħi bil-miktub. U il-kwistjoni il-li nsaħħu l-affarijiet biex ngħidu hekk Meta aħna nitkellmu pereżempju dwar il-faċilitajiet tas Central Clearing, aħna rridu nkunu tassew ċerti illi fil-fatt dawn huma dawn qed ikollhom regolamentazzjoni u qed jiġu regolati u l-ispirtu ta' regolamentazzjoni ikun rigorus li hemm standards għal min jista' jkun membru ta' dawn l-organizzazzjonijiet u l-kondizzjonijiet eh, fejn membri jistgħu jitkeċċew. U jiena jiddirli illi din hija tassew importanti u jiena ili nagħmel dan, dan l-argument għal min tal-inqas eh, diversi snin. U għed mill-standards li kiku jina kont nimponi għal dawn l kim sejħa CCPs hija illi dawn irridu jkunu f'pożizzjoni li juru lil partijiet interessati li regolaturi tagħhom illi jużaw xi tip ta' stress test jew mezzi oħra li huma jifilħu fl-istess jum illi ikun hemm id-default ta' eh, l-akbar żewġ membri issa għafdawni meta jna ngħid illi dak huwa standard tassew rigorus. Allura, uh, fil-waqt li jiena nirrispetta l punti tiegħek dwar il-regolamentazzjoni, jiena tassew konvint illi il-riformi illi palissa tiġu pjanifikati u dawk illi diġa eh, eh, twettqu jistgħu b'mod ta' b'suċċess jindirizzaw il-kwistjoni u l-evoluzzjoni fi sena u sena u nofs li, li ġejjien għal dak li għandu xaqsam il-tarif ta' trading eh, u dan mod mifrux fih nifsu se jieħu rwol ta' trasparenza kemm għal sovereigns, għal kumpaniji, kif ukoll għal regolaturi. U da kollu jmur għal livelli illi tassew taffinna s-sibijiet tagħna. Thank you. Uh, Mr. Metcalf. On the first... Dwar l-ewel mistoqsija, nishtiqni kommenta fil-qosor dwar eh, eh, din mistoqsija. Jina tassew naqbel illi ir-responsabilità hija maqsuma u responsabilità fuq il-kumpanija finanzjarja ovvjament eh, eh, eh, tikber aktar ma aktar ma nitlu fil-qasam tal-imnut. Jitambat l-imnut ovvjament mhuwiex xi ħaġa li nsibu fis-swieq tal-OTC u allura hemm ħafna każijiet fejn għandek fund manager li qed juża pereżempju dawn is-swaps ta' credit default biex huwa jkun jista' jagħmel ġestjoni ta' dawna kollha fil-portfolio u hawnhekk forsi biex ma jurix il-motivazzjonijiet kollha. Iżda dan mhux biex jiena ma naqbilx ma' Sur Corrigan, jiena biex ninnota nagħmel nota illi hemm xi xejrid differenti wkoll ta' min jikkonsidrom. Issa, dwar investigazzjoni għal attivitajiet ta' spekulazzjoni possibbli naqbel hemm problema immedjata għal dak nixaqsam id-definizzjoni meta niġu għal credit default swap per eżempju ma jeżistix dana kollu mingħajr iż-żewġ partijiet illi jieħdu eh, fema eh, inda sal-kem eh, forsi li morru kontrarju ta' xurxin, għal dakin xaqsam il-prezz għal kontrat u fejn xaqtet jixtri il-ħarsin, il-protezzjoni, persuna oħra qed taqla il-premium income u qed tagħti prezz għal dawn il-bonds prezz backstop għal dana kollu persuna li qed tixtri il-protezzjoni ma tittieħu xejn b'xejn għaliex hija titħallas premium biex tidħol fil-kontratt. Ħafna drabi din titħallas dan il-prezz eh, minnu fih. Allura t-tweġiba hija illi iva jina kontent li jkollna dan tip ta' investigazzjoni fl-attività tas-suq għaliex intom se tiskopru illi hemm suq b'saħħtu xemma ptita riskju. Issa, il-mistoqsija dwar CCPs. ċertament dinja mistoqsija illi eh, teħtieġ eh, li nanalizaw bir-reqqa, qegħdin Għawnek għaw konċentrazzjoni ta' pozizjoni ta' riskju, meta jkonna dan il-kontrapparti ċentrali, allura irridu nizguraw is-saħħa u nħarsu dana kollu mill-default ta' aktar minn membru wieħed. Eh, dawn huma tassew importanti pala punti, iżda nixtieq inżid ukoll illi aħna rajna illi il-bilateral clearing għandu rwol hawnhekk ukoll u wkoll eh, kellu e, twetta kol mod tajjeb ħafna, speċjalment bl-użu tal-kollaterali wkoll. U dan intuża mill-kummerċanti ewlenin. Thank you very much. Nobody wanting to come back on anything. From... Mella, ma jidirx li għanna aktar interventi dwar dawn il-punti. U għallura morru għal-kellima li miss, Sir Martin Mbati is-sur Nikolajs. Mela, nisimgħu l-Hans Peter l-ewwel jogħġbok. Thanks, uh, Mr. Corrigan. Grazzi, Sur Corrigan. Tassewja ta' aspirazzjoni li konna kontetti ma' imsieħba jew membri ta' Goldman Sachs tal-Awstralja jew f'pajjiżi l austria jew f'New York. Hawnhekk għandna t tendenza li naħsbu u anke aħna impressjonati dwar ir-rekord ta' suċċess ta' kumpanija tiegħek matul dal-aħħar snin. Eh, oħrajn fallew, iżda intom kelkom negozju eċċellenti. Allura, kieku kien hemm opportunità oħra li taċċetta l-offerta ta' gvern Grek u li tiġu involuti fl-swap kalkolazzjonijiet għal dak li xaqsam it-tħul ta' Greċa fil-Eurozone. Goldman Sachs kienet titħol kieku dana kollu jew intom issa tajdu li forsi dana kollu kien ħażina reputazzjoni tagħna. Issa mistoqsija ġenerali. Taqbel ma dawk li jgħidu li llum il-ġurnata Goldman Sachs u aktar rilevanti mill-Papa? Whilst you think about that, Um, Fil-waqt inti taħseb dwar dan nisimgħu il-kellim li miss. Iva, jena bil-kellim qed jitkellem mingħajr mikrofonu. Iva, eh, eh, nwieġeb f'aktar dettal għal din mistoqsija, iżda nixtieq inżid li anke il-Papa għandu l-problemi tiegħu illum il-ġurnata. Mhux biss il Papa li għandu l-problemi. Imperatur Bizantin li wkoll kellu l-problemi huwa kellu xi relazzjonijiet ma' xi tfajla fil-passat. U għalila in-nisa kienu forma ta' tentazzjoni li waqqaw il-nies fid-dnub. Iżda, ħafna farid tajbin jiġu minn nisa wkoll. Mill-Istati Uniti aħna għandna affarijiet tajbin u affarijiet negattivi għandna ħafna affarijiet tajbin li ġu mill-Istati Uniti. Iżda, il-kriżi ġiet mill-Istati Uniti wkoll. U issa tridu tgħinuna biex aħna nirkupraw minn dana kollu. Palissa, aħna għanna problema uh, buħet mill-kawzi tal-krizi il-fat illi l-Amerikani għamlu li għamlu u aħna ipprovajna namlu affarijiet differenti fl-Ewropa. Iżda, Edin naraw illi id-dollaru qed jitlef eh, meta nqablu mal-euro. Iva, inti tista' tgħidilna dwar dan l-affarijiet kollha fit-teorija, iżda forsi aħjar jekk inti eh, tassew ikollok livell ta' parità aħjar aktar ġusta u tajdu li l-euro għandha tkun aktar b'saħħitha mid-dollaru. Sakemm l-Istati Uniti jifqu joħorġu id-dollari. Tajjeb, ma nafx jekk intix il-Papa jew tentatriċi, iżda, Sur Corrigan, tixtieq twieġeb? back to my right here, and that is putting the Pope. Mela, ejja warbu il-Papa, ejja eh, nifukaw fuq il-kwistjoni tagħna. Issa li nafu l-affarijiet kif huma. Ġviri, kieku kena l-istess ċirkostanzi illi inqalaw u li waslu għal eh, currency swaps fil-1998 sa' sena 2000 mal-Greċa ġifiri. Eh, Goldman Sachs, kieku terġa titfall li din il-ħaġa? Naħseb li l-aqwa tweġiba li nista' nagħti għal din il-mistoqsija hija li ngħid illi wieħed ma jist 2011 ovvjament eh, jitkellem fuq affarijiet tal-passat minħabba dak li qed jiġri u mill-aspett tal-preżent għaliex jiena ftit li għandi dubju illi anki kieku stess l-istess ċirkostanzi nqalaw illum, illi ovvjament ma jistgħux inqalgħu illum, probabbilment iva konna nitlu għaliha din il-ħaġa, iżda konna nagħmluha minn tal-inqas sa ċertu punt eh, b'mezz differenti eżempju, jekk immur lura l-mistoqsija ta' qabel. Forsi morru ftit aktar l-qoddim u narfu r-responsabilta ta' kemm min qed jixtri u kemm min qed ibih. U nixtieq ukoll nisħaq ukoll li fl-ewwel eżempju anki fl-1998 sa s-sena 2000 lan oriġinali ta' dawn is-swaps kien illi nipprevjenu l Greċja illi hija tkun tista' tagħmel l-swaps tad-dejn u dan kien bħala parti mill-proċess li hija ssir parti mill-komunità u ssir membru tal-Eurozone tal bil-bilija tad-dott ovvjament l-Ewro bħala l-minuti tagħha. Ovvjament, ir-raġunament wara dawn id-deċiżjonijiet kollha min-naħa tal-Greċja u mid-deċiżjonijiet tal-Goldman Sachs kien illi dana kollu kien eh, jagħmel sens, kien perfettament normali. U jidir li illi anki issa meta aħna nħarsu lura matul dawn l-aħħar 11-il sena dana kollu jagħmel sens. Issa ovvjament fl-aħħar mill-aħħar rajna illi hekk kif dawn is-swaps eh, tal-bidu tħanna għalihom u għonek ħanitlu fit-tieni mistoqsija hawnhekk, aħna għaddejna minn żmien fejn l-euro meta nqabluha mal-dollaru u mal-jen naqset eh, b'mod drastiku u kien dan it-tnaqqis tal-euro meta mqabla mal dollaru u l-jen eh, fil-qafas sena 2000, sena 2001, eh, dan kollu wassal għad deċiżjoni minn naħa tal-autoritajiet fil-Greċja illi jieħdu dawk it-tranzizzjonijiet oriġinali tas swaps illi kienu fil-rati tas-suq u jaqilbuhom għal rati ta' kambju storiċi kienet dik id-deċiżjoni u l bżonn li jkun hemm ristrutturar ta' tranzazzjonijiet oriġinali ta' swaps u flimkien mad dawn ikun tranzazzjonijiet ta' swaps ta' rati ta' interess illi ħol mbagħad il-kwistjonijiet li jena referejta li jom hawnhekk. Għaliex? Konna qegħdin niċċaqlu minn rati tas-suq għal rati storiċi li kien fih dan il-kuntest ta' ruoli esistenti li ħolqu situazzjoni illi waslet għal tnaqis de facto ta' wieħed puntanza punti ta' perċentwal u għal dak li għandu xaqsam il-ratio tal-GDP u anki b'dan it-tnaqis żgħir e, id-dejn meta mqabbal mal-GDP kien għadu aktar oli minn 100% u allura għal dak li għandu xaqsam il-mistoqsija, kieku terġaw tamlu l-istess ħaġa, naħseb ta' min jinnota hawnhekk illi kieku ir-regoli li issa qegħdin fis-seħ mir revizjoni 2008 tal-Eurostat, kieku dawk ir-regoli kienu fis-seħ fl-2001, dana kien joħloq is-sitwazzjoni fejn il-flus li l-Greċa eh, kella tati li Goldman Sachs kienet titqis bħala self. Allura kieku aħna ħadna eżatt dawk il-ċirkostanzi u napplikawhom għal regoli 2008 tal-Eurostat il-kwistjoni li kienet tant kontenzjuża bir-regoli 2008 ma kienux jinqalaw. U allura madana kollu bir-regoli tal-2008 eh, il-tweġiba tkun IVA. Issa, it-tieni mistoqsija, meta nibdew bl-ipotezi illi il-krizi li għanna uh, eh, li krizi ġiet mill-Istati Uniti, jiena um li bizzejiet li naraf illi iva. Hemm ħafna verità din l-istqarrija. Imma iva hija kien hemm iva kien hemm eh, problemi serji wkoll iżda kif f'postijiet oħra, bnadi oħra fid-dinja. Fid U ovvjament ħafna minn dawn il-prezzijiet, problemi tal prezzijiet tinsabu fl-Istati Uniti. Issa dwar id-domanda tiegħek dwar x'naħseb jiena fuq l-imparity level tal-rata ta' kambju bejn l ewro u id-dollar. Jiena ser immur lura fil-karriera tiegħi meta għamilt 25 eh, sena fil-Bank Ċentrali u hemmhekk jiena tallimt biex ma nagħmilx kummenti dwar politika ta' rata ta' kambju u fil-fatt eh, ser eh, stant ser nevita li nirrispondi għal din id-domanda. Ma nafx jekk is-sur Mekka fixtieq jgħid xi ħaġa, però s-sur Redemaker urina li jixtieq jintervjeni. Ikjoġbok Walter. Grazzi tal-ispiegazzjonijiet. Jena għandi domanda ta' segwitu. għaliex intqali għalli dak iż-żmien li swaps kienet qed isir skont il-market rate u mill-informazzjoni tiegħi il-valur tal-iswaf fl-2001 kienet ta' 2.4 biljun euro u Għaldastant, eh, dini waħda mill-azliet tana li għamlu recording tal-iswap. U mbagħad fl-2005 eh, l-iswap kienet 5.1 biljun euro l-Bank Nazzjonali tal-Greċja u dan iġelni niddubita li f'dak iż-żmien fl-2001 din kienet market rate U id-domanda tiegħi hi dwar jekk kienx hemm xi komponent moħbi fejn id-dejn e, kienx imnaqqas u mbagħad traspost għal iktar tard, għal perjodu iktar tard. Għal wara meta e, inaqdet fi żona euro. Jiena ma nafx eżattament e, dwar din referenza għal 2005 però naf li ħafna mill-exposure tar riskju tal-kreditu li l-Golden Sachs kellha mal-Greċja kien japplika wkoll għal partiċipenti oħra tas suq fl-2005 l-istant jien ma nistax insemmi xi eh, eh, punti oħrajn li semmejtu għaliex jiena m'iniex familjari magħhom. Lura għal 1999, u 2000-2001 Fil-femma tiegħi fatti kienu kif ġej. Jiena naħseb li fit-98 jew forsi fit-99 Golden Sachs u l-Greċja daħlu Uh, swap transactions ta' foreign exchange u dawn it-transazzjonijiet waslu li il- uh, foreign exchange rates tas-suq Mbagħad kif wasalna għal l-1999 u l-2000 kien hemm depreciation tal-euro kontrarju għal dollaru u F'dak il-kuntest, il-Greċja fil-bidu irrepetiet xi tnejn jew tliet swaps u għall-ewwel darba naħseb li għall-ewwel darba dawn użaw l-historic exchange rates. Dawn kienu kemm xejn differenti mill-market interest rate ġenerali ta' dak iż-żmien. U allura tat l Greċja xi protezzjoni uh, kontra dak li kienet jiġri fil-rata ta' kambju tal-euro kontrarju għad-dollaru. U allura bażi ta' dan kollu l effek swaps kollha outstanding wara il sajf tal-2001 ġew ristrutturati permezz ta' historic exchange rates. U kien dan kienet din ristrutturazzjoni fil-kontest ta' l-introduzzjoni tal-Historic Exchange Rates li waslu għal situazzjoni fejn ristrutturazzjoni riżultat situazzjoni li fija il-Greċja spiċċat b'exposure ta' kreditu lejn Golden Sachs taħt regoli li jintom familjari maħom zgur, dawn kienu aċċettabli. Kien fil-fat dan l-obligu tal-Greċja lejn Golden Sachs. U dan kien l-ammont 2.3 jew 2.4 biljun dollaru kif jisġġerejtu. Dan fil-fat ġim naqqas għal 1. 5% tar-rixa tal-GDP u kieku ir-regoli tal-2008 kienu fis 2.4 biljun dollaru bħala obbligu lejn Golden Sachs kienu ser jidru bħala self ta' regoli ta' 2008 u allura ma kien ikun hemm l-ebda tnaqqis fid-dejn tar-ratio tal-GDP. Fil-fema tiegħi dawn huma l-affarijiet. Però jiena ma nistax nirrelata għan numri li inti qed issemmi. So, Walter, are you happy with that? Walter, Skużani sejt il-President. Ħsibt li dan kien intervent utli u jiena kont qed li ser nitolbu li sur Rademecker biex jibqa' għaw propju għalhekk. Allura, sur Mekka, inti xtaqt intervjeni? Le, tajjeb ħafna. Mbagħad ser ngħaddu għal Sur Schmidt, Sur Lange, mbagħad is-Sur Klut, għale jekk jogħġbok. Grazzi, Sinjura President, kien interessanti ħafna nismakom, Sinjuri, u għal inqas għalija dan kollu jagħmel sens, però forsi xi kollegi ma jaċċettawx dan. Jiena naħseb li inti intom iskom dannati. Um, Id-domanda hija kif intom tliftu il-fiduċja fil-opinjoni pubblika u x'qed tippruvaw tagħmlu biex tippruvaw tibdlu din is-sitwazzjoni. Għaliex kulħadd qed jemmen għal inqas parti minn dak li qegħdin tgħidu llum. Dak li qegħdin tgħidu u qed tagħmlu huwa tajjeb ħafna. U mill-gazzetti nista' nara li nis mill-kostituenza tiegħi qegħdin jaħsbu propju il-kontra. Forsi għandkom it-tejbu id-dipartiment tagħkom tal-affarijiet pubbliċi id-domanda tiegħi hija dwar projbizzjoni ta' prodotti għaliex ħafna nies illum jgħidu li inti għandek tagħmel proibizzjoni ta' prodotti. U xikunu il-konsegwenzi jekk fil-fat dan isseħ u din issir leġizlazzjoni uh, globali li inti għandek tagħmel proibizzjoni ta' ċertu prodotti anka f'rigward ta' dak li qed titratta dwar inti. Issa fil-rigward tal-ispekulazzjoni, forsi tista' tkun xi ftit iktar preċiż x'inhi l-ispekulazzjoni eżattament? Tista' tagħti id-definizzjoni tiegħek hija spekulazzjoni ħażina biss? Ja, vielen Dank. Ich habe natürlich nicht. Grazzi ħafna, ovvjament. Eh, ma importax li s-sur Rada Maher jisaqs id-domandi, però Iva, ħna rridu nsaqsu d-domandi tagħna wkoll. Grazzi ħafna tali ġejtu għaw u edin tispiegaw il-pozizjonijiet tagħkom. Jien għandi xi domandi dwar il-futur u s-sistema fil-futur. Intqal li l-konfidenzjalità ta' data li tiġi trasmessa għandha tkun garantita, però fl-istess jien hemm bżonn ta' trasparenza. Allura hija xi ftit diffiċli biex taqta' linja. Inti qed li eh, ir-realtà hija l-aħjar trasparenza u tipprevjen il-frodi, però forsi mhux biżejjed. It-tieni punt l-infrastruttura għal clearing houses. Ovvjament, is-superviżuri Ewropej ridu aċċess għal data tal-Stati Uniti. Għana għana bżon l-istituzzjonijiet tagħna, ovvjament, però kemm jistaw jirnexxilhom uh, jelbu l-kompetizzjoni Per eżempju, meta falla lejmen, din kienet sara li sistema Xirri tisir, rridu ġewċ istituzzjonijiet, rridu jfallu qabel ma t-spicċa tfall sistema kolla kemmi, u xirri l-opinjoni tijak dwar id-differenza bejn prodotti ta' suq finanzjarju u il-finanzjament ta' tranzazzjonijiet eh, ta' negozji konkreti. U dwar dak li għal-sur Schmidt, tasbux li s-sistemi ta' remunerazzjoni ma jwaslux għal eh, eh, estimazzjoni ħażina ta' riski jew imminar ta' riski. Dak li ġara per eżempju 5-7% tal-GDP tal-Amerika. Però naraw li kienem 51% tal-profitti kollha fl-Istati Uniti. jina naħseb li dan kollu wassal għal situazzjoni fejn ir responsabilità kollha, kull sens responsabilità hekk intilef. Grazzi ħafna. Hemm żewġ aspetti li nixtieq insemmi. Nixtieq uh, infakkarkom li il-kriżi tal-Greċja ma tistax ma nistawx narawa għalija weħda barra mill-kriżi jider li fost il-Ġermaniżi din hija problema idija meqjusa bħala problema tal-Greċja biss. Però jekk is-sitwazzjoni tal-Greċja għandha ċertu fatturi li eh, oriġinaw ġewwa l-Greċja xorta ma tistax tqisha bħala każ iżolat għalija weħida. Issa fir-rigward tal-istatistika u trasparenza x'nistgħu niksbu permezz ta' dawn? Dawn mhux ser dawn mhux ser jibdlu ir-raġunijiet ser jgħinuna biss nanalizzaw dak li qed jiġri Però l-analiżi biss mhijiex biżejjed, inti m'intix qed titratta il-qofol tal-problema. Allura aħna qegħdin sempliċement nanalizzaw is-sintomi. Mill-aħħar rapport tal-OECD rajt li kien hemm referenza fundamentali għal fatt li l-kawża ewlenija għall kriżi finanzjarja kienet possibilment banek normali ta' investiment referew iżejjed għal xuxin. Inti tissepara iż-żewġ sistemi tal-banek biex bekk il-banek li ma kienux attivi fis settur tal-investiment ikunu jistaw joħorġu b'mod aħjar minn din il-kriżi. Allura jien nixtieq inkun naf x'inhu l-opinjonijiet tagħkom dwar dan. It-tieni punt fl-aħħar ftit ġimgħat ħafna nies fuq livell Ewropew kienu qegħdin jirreferu għal l-ugwaljanza tal-bilanċi tal-pagamenti fi dan iż-żona euro. Il-Ġermanja ġiet imsemmija f'dan ir-rigward. Allura naħseb li dawn l-aspetti kollha għandhom jiġu għandhom jittieħdu konsiderazzjoni u għandna wkoll norbtuhom ma' aktar trasparenza. Jider li jisna għat niprivaw nsolvu problemi kollha ta' dinja. Issa għaddu għassur Corrigan forsi tista' ta' tagħmel dan inti solvi dan il-problemi. Grazzi. Ser nitkellem dwar kusjonijiet ta' infrastruttura. L-ewwel nett l-ewwel domanda s-senjur qal li uħut mill-affarijiet li li għamlu sens, però jisuħat ma qed minnom. U fil-verità iva, għandek raġun. il-pubbliku kemm fl-Istati Uniti, hawnhekk ġewwa Brussell, fi kwalunkwe post. Il-pubbliku huwa rrabjat. U għandhom id-dritt ikunu rrabjati. Allura, aħna, mod partikolari dawk fis settur finanzjarju, għandna responsabilità kbira ħafna biex niprivaw nġibru ħna b'mod biex l-ewwel net il-pubbliku in ġenerali ikun jista' jifhem aħjar x'ġara x'ma ġarax. U ikun jista' jifhem li iva saru żbalji però fl-istess ħin in-nies talmu mill-iżbalji. Fil-fatt, din kienet waħda mir raġunijiet għalfejn jien aċċettajt l-istadina biex niġi hawnhekk illum biex għall-inqas nipprova nejn ftit u nipprova nejn biex il-kwistjonijiet ikunu jistaw jinftemu aħjar biex bekk l-opinjoni pubblika tkun aħjar. Fir-rigward ta' spekulazzjoni, jina naħseb li ħafna nies anke f'dan l-istadju jaċċettaw l-fatt li spekulazzjoni fiħdan il-qafas ta' regolamentazzjoni waħda hija xi ħaġa tajba għaliex mingħajr spekulazzjoni ġifieri f'sens tajjeb tal-kelma spekulazzjoni, jidun nkunu ċari. Dan huwa l-mod ta' kif is-sitwazzjoni taħdem. Eh, in-nies iridu jieħdu riski. In-negozji żgħar, in-negozjanti żgħar jew inkella il banek baru u żgħar kollha jridu jieħdu r-riskju. Allura ma nistgħux ngħidu aħna se nsolvu problemi tad-dinja u ngħidu li n-nies m'għandhomx jieħdu riskju. riskju Ovvjament hemm spekulazzjoni ħażina ukoll. U hemm ukoll dikjarazzjoni magħrufa ħafna mill eh, imħallef tal-Qorti Suprema fejn qal meta qal li inti meta tara ħaġa iva tkun ċert dwarha tkun taf U dan huwa minnu. Jiena naħseb li issu innifsu qed jaħdem mod tajjeb, mhux neċessarjament billi jipprojbixxi prodotti, ma billi jeħles minn prodotti li mhux qed jaħdmu u li mbagħad joħolqu sintomi oħrajn zjena. L-istess bħalma meta inti tuża mediċina partikolari. Meta mmorru lura għal l-ar tal-kriżi u għal prodotti ta' kreditu strutturati ħafna, b'ħafna leverage validu u invalidu, dan il-prodotti jidru li sparixxew. u kemm dawk li jiprovdu dawn il-prodotti kif ukoll dawk li jużawhom fil-futur iridu jindunaw li dawn l ma m'għandhomx eżattament rwol kostruttiv għanqas fl-opinjoni tiegħi. Nispera li dan irrisponda għad-domandi li rispondejt għad-domandi tiegħek. It-tieni domanda kienet dwar riskju infrastrutturali li s-sur Metcliffe Selma. Kien hemm ukoll kwistjoni ta' kompens Jiena ma naħsibx li xaħat jista imur kontra l-ipotezi li kienem diffikultajiet fil-rigward tal-relazzjoni bejn ir-riskju u il-kumpens. Mhux qed ngħid kull imkien. Għaliex naħseb li aħna ma għajniex eżattament dik il-nassa u aħna għamilna xogħol mhux ħażin hawnhekk għaliex kena partnership. U wieħed mill-vantaġġi huwa li l-kumpens pereżempju joffri investiment għal ħames snin u għalihem cutbacks. Iġifiri kunem il-kupru tal-flus. Allura provajna nsibu eh, soluzzjoni għal compense risk management, eccetera. L-aħħar ħaġa li se nsemmi. ċat kien qed jipprova jagħmel tqabbil bejn il-kontrast li hemm bejn banek u banek ta' investiment. Jekk inti tagħti daqqatajn lejn il mudell universali tradizzjonali Ewropew kif qed jaħdem bħalissa, u il-Bank Holding Model li hemm fl-Istati Uniti, dawn iż-żewġ istituzzjonijiet huma simili ħafna fil-rigward tax-xogħol tagħhom. Id-differenza il-kbira hi li fl-Istati Uniti il-banek huma imwarba jew il-bot minn xi attivitajiet oħrajn. Però meta naraw banek oħrajn kbar ħafna u istituzzjonijiet oħrajn dawn huma involuti ħafna f'investiment bankarju. U allura it-tabella bank ta' investiment illum ma tantx qatt għandu uh, sinifikat. Grazzi ħafna. Sur Lengen, naħseb inti semmejt xi kwistjonijiet li għandhom xasma l-infrastruttura skużani jekk jiena ma kontx ċar fuq il-punt ta' konfidenzjalità. Aħna qed inqisuha mhux biss bħala importanti iżda urġenti li nindirizzaw xi ostakli jista' jkun jeżistu. Però daw ma jeżistux fil-ġurisdizzjonijiet kollha iżda minħabba l-fat li l-sfida essenzjali mal trade repository hija dik li kollok wieħed globali, inti spiss tispiċċa li toqgħod tagħmel rapportaġġ minn ġurisdizzjoni għal superviżuri fejn dik id-dejta tista' tiġi intużata potenzjalment. Jista' jkun ma jkunx xira u naf li mhux xira li noqgħod nidħol fid-dettall tax-xogħol li qed nagħmlu hemmhekk, però nkun kuntent kieku nintaqgħu b'mod bilaterali jew ma' grupp ta' MEPs mill li jkun biex nkunu nistgħu nitkellmu fiktar dettall dwar kif qed naħdmu aħna lessi li niprofdu din l-informazzjoni għaliex huwa fl-interess tagħna li nagħmlu hekk u allura il supervizuri ikunu jistgħu jibnu il-stampa tajba tagħhom ta' distribuzzjoni ta' riskju fiħdan is Dan wassalna għal kwistjoni l-oħra ta' ta' li mhijiex kwistjoni żgħira aħna qed nippruvaw nagħmlu dak kollu li nistgħu fir-rigward tal-prinċipji fundamentali dwar l-access. Però u inkoraġanti li trade repositories ġa eżistenti qed jaqsmu informazzjoni mhux biss ma' supervizuri iżda mal-partit eh, kollha interessati. U grupp ta' regolaturi internazzjonali edin jatmu fuq protokoll biex jassiguraw li l-aċċess jista jiġi trattat b'mod maġġel u organizzat tajab fil-futur. Allura, Iva, nistaw nkunu ottimisti lejn il-futur. Grazzi. Thank you very much indeed. Thank you. Si tassew. Grazzi ta' dawk il-membri li kienu hawnhekk maħna hawn xi ħadd li jrid jagħmel xi stqarrija biex nagħlqu, ma nafx li obbligatorju però ma nafx hekk xi ħadd li jrid iżid xi ħaġa, ma jidher li jissur metka iva jixtieq tixtieq xaħġa. xi ħaġa. Iva kumment xkejken jekk jogħġbok li għandu x'jaqsam mal-kunċett tal-banning tal-prodotti, naħseb l-importanti li nifmu naraw li ir-raġuni għalfejn il- dawn is-swieq kibru minħabba l-fatt bħala tweġiba minħabba ir-riskju li żdied. U dan hu l-istrument prinċipali li juri kif kibru. Għalhekk jekk dan huwa l-każ, jiġifieri l-banning il probizjoni ta' derivatives musa tkun is-soluzzjoni tal-problema. Grazzi. Grazzi tassew u grazzi ħafna sur Corrigan u sur Metcalf talli intom kontu u biex tipruvaw tpiġbu il-mistoqsijiet tagħna, mistoqsijiet diffiċli. Grazzi tassew, anki tal-li ġejtu hawnhekk għal dan ismiħ, intom tajtu input, mhux biss għal dan is-suġġett li qed niddiskutu mal ħafna affarijiet oħra. U dawk li għat fadal hawnhekk jistgħu japprezzaw mod eh, kaut. Grazzi tassew. Um, and, and that... Mela, Issa illa għali misija 2-19 ta' april ġewa Strasburgu fil-7 sa' 8 u nofs ta' flasġija. U mela jek sessjoni nal-qwa. Nsellmilkom, signori.